Uh, good afternoon, everybody. I think we should make a start, even though... Loba tajba għanna nibdew għax għedin l-ura. L-ewel punt fuq l-agenda. Nishti nitlob il-kollegi prezenti formalment jadottaw la bosta l-agenda kif ġiet imqasma. Grazzi ħafna. Mela biex infakkarkom, un bat se namel taħbira formali u koll din il-laqa hija web streamed u għanna ħafna uh, kwistjonist li tkellmu fuqhom. Għanna wkoll eh, l-edizzjoni tal-News Imco ta' so intern. Mela ngħaddi direttament għall-ewwel punt fuq l-aġenda. Għax aħna sa nivutaw sa tlita u nof. Mit tlita u nof sil-qoddim. E għandkom e zon il-karti tal-voti, inkella ma tkunux xista tivutaw. Et nara li ħafna minnkom diġa għandhom daw. Mela ħanibdaw illum il-proċess tal-eżami u emenda possibli ta' proposta mill-DG Internal Market fuq l-Information System, jew kif najdu l IMI, regolament IMI. Il-rapporter u għassur Bilan, għanna Shadows edin prezenti għaw il-lum, il-Sinjura Korazza Bilt tal-IPP, għanna għanna eh, Shadow oħra mill-SD, ma, tantx tanċ għanna nis liberali għawnek, eh, lejla, nis mill-Partit Liberali, forse jaslu ktar tard nilqaw koll il-Marjam Grobin mill-Kommissjoni illi e, se jitkellem fuq il-proposta iktar tard u għanna anki l-persuni mill-Kunsilli li segwu dan il-dossier. Mena mena ma nqot naħli żmien se natti il-mikrofonu li surbilan il-rapporter biex jitkellem fuq il-proposta u kwestjonijiet li xti jitkellem fuqhom biex jgħidilna x'inhuwa e, l-approċċ u jikonferma il- kalendarju fuq din il dan il-rapport. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq ngħid illi jien għandi atteġġament pożittiv għal proposta tal-Kummissjoni lejn il-proposta tal-Kummissjoni u jiena fil-qosor se ngħidilkom ehm, fuq il-proposta ta' regolament. Is-sistema IMI ġiet preżentata bl-ħlas l istati membri fl-2008. Hija pjattaforma ġenerali għal kooperazzjoni amministrativa. Hija eh, kanal maġġel ta' skambju ta' informazzjoni transkonfinali bejn il-27 membri tal-Unjoni Ewropea u anki il-pajizi eh, terzi tal-EAE. EAA. Il-sistema tiġi użata biex tiskambja Eh, l-informazzjoni eh, skont id-direttiva numru 3 tal-2005 u id-direttiva 123 fuq is-servizzi tas su inter. Attualment hemm xi 20 applikazzjonijiet li jiġu reġistrati kuljum fis-sistema u dawn huma trattati uh, mod tajjeb ħafna il sistema hija miżura orizzontali li tista' tiġi użata għall-iskambju tal-informazzjoni f'ħafna oqsma tematiċi. U fil-futur tista' tiġi wkoll estiża pereżempju għandna proġett pilota fil-qasam ta' dritti tal-pazjenti li bħalissa għaddej u din is-sistema tista' tiġi użata anke għal solvit jew inkella għal e-commerce għal-kummerċ elettroniku. U għandu għana najdu għallura illi sistema kollha tal-IMI hija għandha impatt pożittiv ħafna fuq is-su intern. Huwa eh, eh, u strumenti importanti biex jaħdem għatħaddim tal-suq intern. U fil-futur se jiġi eh, estis anki għal oqsma oħra tematiċi. L-ewwel ħaġa li għandna najdu hija illi il-mekanizmu illi msemmi fil-premessa eh, 10 il-mekanizmi ta' twissija dawn huma żviluppati fatti speċifiċi eh, imma il-regolament IMI peress li orizzontali għandu jispeċifika it-ħaddim ta' dawn il-mekanizmi ta' twissija eh, b'mod iktar dettaljat. Għandi xi dubbi wkoll fuq l-artikoli 13 u 14 tal-regolament illi jirrigwarda iż-żamma tad-data. Li blukar tad-data wara 18 xar huwa ġustifikat fl-opinjoni tiegħi, però għandi dubi fuq il-perjodu eh, ta' ħames snin ta' żamma tal-data tal-blok tal-blokkar. Nishtiq nkun naf minn se jkollu aċċess għal din id-data fuq skont li ma bażi legali din hija ħaġa illi fir rapporti għan nixtieq nara eh, spjeċifikata aħjar. Il-Kummissjoni iddeċidiet ma ma tagħmilx eh, evalwazzjoni ta' impatt għal dan ir-regolamentu din hija ħaġa tajbax, eh, naħseb illi din il-evalwazzjoni bħal di għandha tkun marbuta anki mal abbozz ta' regolament. Jiena kontent illi se jkun hemm evaluazzjoni ta' impatt f'kull pass tal-istad, f'kull stadju ta' espansjoni tal-IMI fil-futur. Jiena u koll nishti nisħab fuq l-evaluazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data, għax meta wieħed juża il-sistema tal-IMI f'ħafna oqsma din is-sistema tal-protezzjoni tad-data tista' toħloq problemi, hemm xi problem hemm xi punti oħrajn li qed iridu jiġu studjati sew min-naħa tal-Parlament Ewropew. Jiena deġa kelli laqa mal-Shadows u jiena naf li hemm gruppi politiċi oħrajn nixtiequ li huma interessati. Naf li ma tantx għandna ħin, eh, President, allora jena se nippreżenta il-kalendarju tal-Komitat. Illum għandna skambju ta' vedut ta' opinjonijiet u s 16 ta' jannar jina nishtiq nibat la bozz rapport tal ta' tradutturi. Fi sitta ta' frar bat il-Kumitat jiddeċidi fuq il-abbozz ta' rapport l-emendi eh, għandhom eh, irrut prezentati fi 28 ta' jannar, ta' frar, flofsinar, u fil-21 ta' marzu nistaw nitkellmu fuq l-emendi u nistaw nivutaw fuq il-rapport f'Mejju. Grazzi, dan huwa kulma. ma xtaqt ngħid. Grazzi, grazzi ħafna President. Sur Billan, naħseb illi l-ispjegazzjoni ċarat ħafna u inti qed tisħaq ukoll fuq xi ħut mill-kwistjonijiet li inti għajiet, jien naf illi kelkom la għamar rapportez, kelli anki rapport mill kontrollur tal-Data Protection tal-Unjoni Ewropea u għanna u koll eżaminin dan l-aspet. Tajjeb, mela, ejna raw xandom jgħajdu il-Shadow Rapporters l ewel il sinjura Korazza Bild u u Sur Lefigardu u uh, Shadow u għaw nis oħra u koll prezenti. Uh, President qed jgħid minn hawn preżenti pratikament minn dawn is-shadows. Mela mingħajr ma naħli iktar żmien nagħti il-mikrofonu lis sinjora Korazza Bilt. Grazzi President, jiena kontenta ħafna li nista' nitkellem fuq dan ir-rapport minn naħa tal-EPP għax naħseb li huwa mod prattiku biex wieħed ineħħi xkilijiet il-pizijiet amministrativi u noħol u intern minn frontieri u jiena dak li tlabt fir rapporti għaj li kunem eh, su intern iktar efficienti għax bekk inkunu nistaw nizguraw verament il-libertà eh, ta' moviment veru. Eh, il-proposta hija tajba ħafna li noħol u strument wieħed orizzontali biex ikun nistaw nespandu u niżviluppaw f'setturi oħrajn bażi tal-evalwazzjoni ta' teknika biex naqsu l-burokrazija ġustifikata u biex nevitaw <clears throat> illi l-espansjoni tfisser ukoll <clears throat> komplessità akbar. Jena nixtieq ngħid li sur Bilan illi jiena iktar għandi tendenza naħseb li m'hemmx bżonn li jkun hemm evalwazzjoni ta' impass il-fatturi kollha rilevanti u ċirkostanzi diġà ttieħdu f'konsiderazzjoni dan huwa konsolidazzjoni ta' test eżistenti miex espansjoni għal daqstant anki legalment il-Komissjoni għamlet kull ma kien hemm bżonn u hekk nagħmlu eh, evalwazzjoni ta' impatt fl-opinjoni tiegħi se noħolqu dewmien u burokrazija żejda. Waqt li fl-istess ħin dak li huwa importanti huwa li nisimgħu l-opinjoni tal-partit interessati li kienu qegħdin jitrattaw din il-kwestjoni fuq livell eh, nazzjonali, reġjonali, lokali u jafu eżattament kif jaħdem u x'inhuma l-problemi konkretament u li huma l-isfidi. Jiena naqber ma' Sur Bilan illi il-kwestjoni tal-riservatezza hija importanti u anki kwestjoni eh, tal-protezzjoni tad-dejta hija ħaġa importanti ħafna, speċjalment meta eh, eh nikkonsideraw l-espansjoni li tkabbir fuq l-artikolu 11 jina nkun jena naħseb li għandu hemm rispett ta' regoli nazjonali u eh, tal-Unjoni Ewropea fuq il-rezervatezza, meta dokumenti għadu minn pajis għall-liħor, jena naħseb li ikun aħjar li Eh, tiġi segwita il-leġislazzjoni tal-pajis li jirċevi. Kif, kien jiġri kiku kiku wasal eh, dokument fil-pajis li rċeviħu, mux fil-leġislazzjoni tal-pajis li bat il-dokument. Iħħaġa li nistaw diskutu Fu l kwistjoni tal-atti delegati, s nasib li meta namlu l-espansjoni għanna nafdaw fil-komissjoni biex eh, solvi l-problemi, sa' kemmi ikun hemm salvaguardi. Umbat hemm ħafna kwistjonijiet fuq it-test tal-Kummissjoni li ma tajbin għal-Kunsil, per pereżempju għal parlament biex jagħtu reazzjoni taħħom kull sena l-Kummissjoni tagħmel rapport l-inna, nistgħu anki nħarsu lej garanzija oħrajn. U aħna naħsbu li verament irridu nimxu qudiem b'dawn l-atti delegati. Jiena eh, nħares bil għal qudiem li naħdem flimkien ma' surbila, Bilan u ma' xadows l-oħrajn u grazzi ħafna. Għalni fa għal-attenzjoni taħkom. Eh, President, grazzi signora Corazza Bil. Signora Charles Moser. Grazzi, u grazzi anche għal rapporter al, ehm, din l eccellenti. Jena nishti najt li kważi għall-ewwel darba eh, jena l-ewwel darba li qed qiegħed bil-qeda un qeda bil-qeda un nekku naqbel ma' Sinjora Bilt. Jien għandi kważi l-istess approċċ. Eh, il-proposta hija tajba minn naħa tal-Kummissjoni Orajna illi din il-proposta hija mezz biex issu interni jaħdem aħjar u aħna nħossu illi. Probabilment eh, huwa veru li m'għandniex bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt. Jien naħseb li dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa li u bażi legali biex naħdmu mal-sistema ta' informazzjoni ta' suq intern. U aħna nixtiju appoġġawha din idea Issa, Is-sur Bjanin fil-Kumitat meta saqsejtu eh, fuq infurzar aħjar tar-regoli fuq is-suq intern u għal li dinja kienet kwestjoni li rridu naraw kif l-amministrazzjoni edha twetta il-liġi u dana u veru, eh, dinja proposta tajba. L-ewwel irdu nħars naraw x'inhu ma regoli fuq il-protezzjoni ta' dejt għandhom ikunu eh, f'postom u tini eh, ħaġa hija l-kwistjoni tal-atti delegati. Naħseb li hawnhekk iridu ngħidu li huwa importanti illi il konsil u il-Komissjoni fl-imkien u l-Parlament fl-imkien għandhom jiddeċidu fuq dawn mhux l-atti delegati għandu għandu għanna niftakru li għanna għedin nikkodeċidu fuq lema oqsma għandhom jiġu koperti mill-IMI. U naturalment nappoġġa anki il-kalendarju li semma il-rapporter. Issur Luki Gar, issa jataw, nistantih il-mikrofonu. Grazzi, President. Mela, biex nagħti l-follow-up tijaj, minn dak li qalet il-kollega Daniza, jiena naħseb, aħna naħsbu fil-grupp għale, għalde, illi hija proposta tajba. Hija importanti u esni qed nitkellem bħala rappresentant tal-gvern Danis imma jiena minix fil-fatt, però huwa importanti li ma namlux iktar posponimenti fuq din il-kwistjoni. Mhux qed nitkellem bħal gvern Danis, imma naħseb li il-presidenza daniza għanda interess li eh, ti konkludija din il-kwistjoni fl-ewwel siċċur tal-2012 u għandna possibilità li dan eh, nwet oħor idu nibnu fuq dan il-momentu, għax għandna possibilità tajma. Umbat, xi punti ta' dettalji. Aħna nħossu illi l-IMI għandha tkun aċċessibbli biss għall autoritajiet u l-utenti tal-IMI għax dinja wara kollox strument amministrativ. L-artikolu 10 paragrafu 7 għandu jieġi speċifikata ħjar min huma il-partit interessati esterni. Fl-opinjoni tiegħi din l-annaċċess għal eh, partit interessati esterni għandu jkun limitat, naturalment biex inkunu nistaw niproteġu l-informazzjoni stess illi eh, ikunu fuq il-IMI. Fuq l-artikolu 18 paragrafu 1 hemm punt ukoll il- l-access data u l-korrezzjoni tagħhom hija hija skont ir-regoli nazzjonali u hemm 60 ġurnata Eh, Il-ħoss li ju zmin twin wis, mem nibda raġuni għalix għanna nistennew dak iż-żmien kollu qabel ma jiġi konfermati dawn id-dejta. U din għaridu nistudjaw ftit. Barra minn hekk jiena nħoss li mhuwiex ċar kif eh, għaliex il-pajzi terzi għandhom ikollhom aċċess għad-dejta fuq ċittadini Ewropej fuq il-negozji Anki dan, l-aċċess għandu jkun limitat. Eh, però, mod ġenerali, nħoss il-proposta hija tajba ħafna, ħna nappoġġawha u, u jiena nħares mill ħer għal qudiem lejn il-moment meta nibda nikopera iktar mill-qrib. Eh, grazzi, signora Ru, Rula. Jiena wkoll nixtieq ringrazzja l-rapporter Nitlop. Skuża, xina għatilli li rrit nisma l-opinjoni tal-operaturi u nitkellem il-ġimma diħla fi Strasburg. Anki li li taġobni proposta l-Komissjoni, mbanna fil-li hemm kritika minnaħat tal-operaturi fuq dak li għandu xesam tħaddim tal-IMI u dawn eh, u jamlu referenza għal din il-dan il-rapport biex jesprimu dawn il-kritik, din il-kritika. Jena nisprezenta elementi unkun nistaw naħdmu l kien personalment u eh, ħaġa tajba li sur Bielan għal l-Kommissjoni li memx evalwazzjoni ta' impatt. Imma bla dubju, miex ħaġa neċessarja, Pero, u e, e, li jrid Eh, eh, jisħaq mal-Komissjoni fuq dan il-punt. Naqbel miegħu, naqbel anki mal-kalendarju mbagħad fuq il-komplement tal-proċedura nkun nistgħu naraw eh, suġġerimenti oħrajn jista' jkolli. F'kull każ huwa importanti li ir-rapport tkun diġà għad dispożizzjoni fuq dawn id-dejta, grazzi ħafna. Dawn huma hekk laqna shadows kollha Hemm xi membri oħrajn li xtiequ jitkellmu sur xvab diġà qal jitkellem, mela nagħtih il-mikrofonu kemm xi ħadd li xtieq jitkellem jista' jagħmlilna sinjal wara s-sur xvab. mbagħad wara nisimgħu mill-aħħar kummissjoni, is-sur xvab l mela ewwel Is-sur eh, xvab m'għandux mikrofonu. Grazzi President. L-għonet jena kontent ħafna li għaw daqsek għal din il-proposta. Xien naħseb li din il-sistema IMI hija waħda mill-strumenti l-iktar importanti għal eh, direttiva ta' servizzi ma anki għal direttivi oħrajn li għatridu jiġu, għatridu jaslu. Il-rekonoximent reċiproku eh, tal-kwalifiki tal-impigi, eh, nkunu nistaw nwet u dawn affarijiet kollha, għandna bżonn ta' sistema li verament taħdem Naturalment dan jiddependi mill-gratta soddisfazzjon fost l-utenti e, l-esteti membri imma e anki l-ċittadini stessi li huma involuti li qegħdin japplikaw biex jisibu impigi bil-kwalifiki taħħom jew forsi e, u jbidlu u jmorru fi stat membru ieħor Forsi hemm kwestjoni b'mod partikolari li ma ġitx imsemmija, ċoe il-numru ta' kazijiet li sistema forsi se jkollha x'taqsam magħhom. Il-Kummissjoni qed tgħid li s sistema sissa ħadmet tajjeb ħaġa raġonevoli ma naħsibx li eh, il-kwestjonijiet lingwistiċi trattajnihom sissa aħna għandna sistema eh, automatizzat ta' traduzzjoni li għal xaħat għal xuħut hija aċċettabbli, però għal oħrajn eh, mhumiex tajbin forsi jridu ninvestu daqsxejn iktar fil-kapaċitajiet lingwistiċi, fil-traduzzjonijiet. it punt, President, kollegi, jena nixtieq ngħid illi n-numru ta' każijiet li sissa ġi trattat mis-sistema huwa żgħir ħafna numru zaħir. Il numru ta' kazijiet li nistaw nistennew mill eh, tal-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki eh, tal-ħiliet u ħafna iktar oli u għal din raġuni irridu namlu stress tests għas-sistema b'ħafna kazijiet eh, ta' natura li tista' titqabbel ħafna każijiet li nistgħu nqablu għandna bżonn ta' kooperazzjoni hawnhekk u rridu naraw illi l-Kummissjoni kollha xi setat bħala webmaster biex tiżgura li s-sistema taħdem u tidentifika fejn hemm bżonn illi ikun hemm aġġornamenti u titjib għax aħna ma nixtiequx illi eh, ċittadini eh, ikollhom ħafna dewmin fl-applikazzjonijiet tagħhom ħabba f'din raġuni teknika. Grazzi, dan huwa kull ma xtaqt ngħid. President, grazzi ma jidher li ħadd iktar li jixtieq jitkellem, mela nagħti l-mikrofonu li surbilan biex jikonkludu, pera qabel dan nilqa l-Sinjura mm, mill-Kummissjoni biex tagħti l-pożizzjoni u l-perspettivi tal-Kummissjoni tagħti xi kummenti forsi mill-punti li għamlu l-membri sissa. Grazzi, Sur Harber. Jena kontenta li qed nisma' dawn kommenti pożittivi fuq regolament IMI Naturalment aħna diġa ġejna fil-Kumitat biex nispjegaw x'inhuma l-pjanijiet tagħna fuq l-IMI, l-estensjoni għal oqsma oħrajn politiċi U dan il-regolament tal-IMI huma wieħed mill-elementi li għadna li għanna bżonn biex aħna nkunu nistgħu nespandu s-sistema għal oqsma oħrajn ta' policy. Issa, biex nirrispondi għal kummenti Eh, ta' surbilan fuq il-fat li memxa evaluazzjoni ta' impatt. Naturalment din hija kwestjoni li titrattajna. Però peress li kif qal wieħed mill-kellima din dan ir-regolament huwa qed jikkonsolida sistema li diġà jeżisti eh, u jaħdem, eh, din pratikament nikkonsolidaw il-regoli tal-protezzjoni tad-data li applikaw anki għal din is-sistema fil-fat il-regolament mu qed joħloq l-ebda spejjeż ġodda u l-impatt tal-ħolqin ta' regolazzjoni, ta' regolament eh, mhuwiex daqshekk importanti, però aħna nifmu illi kull darba li aħna nkunu rridu nespandu sistema għal e, e, e, oqsma oħra ta' policy jkun hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt u dawn se jkunu mbagħad parti mill-leġislazzjoni settorjali. U mbagħad fuq il-kwistjoni li semmejtu, kwistjoni li semmejtu fuq il-perjodu ta' zamma, il-perjodu ta' 18 xhur uh, ta' zamma u essenzjali assolutament biex niżguraw li l-awtoritajiet kompetenti kun jistgħu jittrattaw, per eżempju tal-bit mill-soġġetti eh, eh, li jishtiqu kunu jafu xġara għal fil-fajl taħħom fl-IMI u batem anki dak il-periodu ta' zamma għal taħħam ħames snin għad-data. Pero f'dan il-periodu d-data tkun iblokkat u dan jfisser li ħadd fil fat ma jkollu aċċess għad-data. U jekk l autoritajt kompetenti għat għandhom bżon ta' data wara eh, talba minnaħa tal-suġġett eh, titolari ta' data, allora eh, b-raġunijiet mezzi tekniċi partikolari kunu jistaw jaċċedu għal din ir-regola. U dana sempliciment biex nizguraw illi id-data subjects ikunu jistaw jeżerċitaw drittijiet tagħhom. Fuq eh, il-partiti interessati esterni l-uniku eżempju huwa meta nintegraw l-applikazzjoni Solvit fl-IMI għaliex l-applikazzjoni Solvit attuali diġa permetti lill eh, ċittadini u l negozji illi jibatu E l-elementi taħħom forma uh, eh, online u rridu nizguraw li se jkomplu jkun jistaw jagħmluh anki meta jitħol, uh, eh, meta tiġi integrata solvit fl-IMI. Mbagħad fuq dak li għandu x'għasam ma' pajjiżi terzi. il regolament et tati kondizzjonijiet eh, ċari eh, illi skontom kun possibli norbtu l autoritajt kompetenti f'pajjiżi terzi eh, fl-IMI fost dawn il-kondizjonijiet, fost affarijiet oħra hemm evalwazzjoni tal-adekwatezza eh, fuq il-protezzjoni ta' data f'dan il-pajjiż terz. Barra minn hekk huwa neċessarju wkoll illi il-pajjiż terz ikun adotta eh, tal-anqas għat wieħed tal-Unjoni illi huwa parti eh, illi huwa inkluż fil-regolament IMI, per eżempju, konna qegħdin naħsbu aħna Eh, fuq il-ftejim li għalaqna dal-axar eh, ma l-Svizzera fuq il-direttiva eh, tal-kwalifiki. Naturalment ikun pratiku li l-autoritajiet fl-Svizzera jiskambjaw l-informazzjoni ma l-Unjoni Ewropea. Però l-artikolu u <coughs> artikolu li huwa artikolu li għati l-possibilità u mux għet jiddetermina li ma pajizi jistaw jaċċedu. U bat fuq il-stakeholders aħna natu importanti, importanza kbira għal feedback minnaħat tal-utenti u namlu anki stħarriċ fuq eh, fejn nisassu l-utenti xjaħsbu fuq il-sistema. Jekk eh, il komitati ikun irrit, nistaw anki natu xi statistika fuq l-istħarriċ li iktar reċenti biex tkunu tistaw taraw eh, xjaħsbu l-utenti fuq l-IMI. Barra minn hekk aħna qed naħdmu fuq xi titjib tekniku fuq is-sistema biex isir iktar Um, user friendly mill-li għallun. U bat fuq il-kwistjoni tal-lingwa, tal-lingwi. fl ħar sena kena problema fil-traduzzjoni eh, eh bil-magni eh, fl-IMI, però din problema li nirsolvu mill-attrak minni possibbli u hemm Tama illi eh, se konna xaħġax niproponu flok il-machine translation eh, forsi diġa f'Marzu April ta' sena diħla. U mat dak li għandu xaqsam mal-volum ta' tal-bit fl-IMI, il-sistema attualment u għatem biex namlu 100.000 utenti u, u, l-istess numru ta' talbiet ta' informazzjoni kull sena. Eh, meta weħet is il-volum modest eh, li għanna edin nitrattaw bħalissa, eh, aħna għanna eh, periodu twil fejn ma, nepro, ma naħsbux se jkun problemi. Eh, il-proposti fuq il-rikonoxximent tal-kwalifiki u diġa lest biex jaħdem ma najmaj, pero aħna nħossu illi l-istruttura attuali hija lesta biex tlaħħaq ma xogħol li jiġi minn dan il-qasam. Grazzi, grazzi ħafna, President. Mela, ta' min infakkar lil kulħadd illi eh, konna qed nitkellmu fuq il-pilast etnax il pilastru talat singulu. U dana u importanti illi aħna inlestu eh, x-xogħol eh, kemm jista' jkun kmini fuq l-att eh, tal-suq u waħdini, suq intern Issa nagħti il mikrofonu li sur Bilan l-rapporter u naraw hekk għandu xi eh, xi kummenti xi jagħmel biex jala eh, il diskussjoni President, jina naf illi eh, sa nibdaw il-votazzjoni issa. U jiena E promettejt li se jkonna laqa oħra qabel rapport jintbat għat tradizjoni. Xtejn ringrazzja dak li għalet il-Kommissjoni kienet risposta tajba l-ħafna tħassib li kelli u għal-mistoqsijiet tiegħi u li dan ir-rapport ukoll se jiġi adottat biex bekk ir regolament eh, jista' jibda jaħdem bħala suċċess tal-Presidenza Daniża. U li huwa importanti anki għal eh, għall-autoritajiet danizi. Grazzi ħafna għajt President. Mela ħna nħarsu qoddim lejn il-rapport ta'kom wara il-miliet un bat inkomplu biexol vedetal. Issa s-naddi għal sessjoni ta' votazzjonijiet qabel ma namel da, però għanna ħafna membri prezenti issa u nishti namel xie aħbarijiet fuq il-laqa tal-koordinazzjoni li kellna l ġimma li għaddit. L-ewwel eh, fuq ċerti eh, allokazzjoni ta' rapporti. Eh, il-proposta għal regolament fuq il program tal-konsumatur 2014-20 sara se jkun mamul mill-grupp ALDE. Umbagħad hemm proposta fuq l-allineament ta' bosta dossier fuq E, il-beħ e ta' prodotti ġodda u dan se jisir minnaħ tal-IPP. Umbat għanna zewċ rapporti marbutin, wahda fuq e, e, Line Dispute Resolution on Alternative Screening u dawn se jisiru minn zewċ membri tal-APP. u naħseb li kien ħagġa utli illi tkunu tafu dawn id-deċizjoniet li tieħdu u dawn mbagħad eh, se jkunu fuq il-web għal dawk li huma interessati. Kenna diskussjoni fuq la missjoni ta' sena d-dieħla pli ħaġa importanti anki ija illi il-koordinaturi ikkonfermaw formalment it-talba tagħhom biex isir eżami speċifiku bħala eh, evalwazzjoni eh, tal-amendi eh, minnaħa tal- eh, komitat u dan il-rapport umbat se jiġi ikkonsidrat iktar tard qabel naturalment ma u il-proċess legislativ fuq dan dossier. Mbagħad ngħid xi ħaġa oħra fuq dan il-punt iktar tard. Sewa, mela il-ħaġa oħra li nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuqha hija illi dalodu illi intaqa l-Kunsil tal-Kompetittività biex jiddiskuti il-forum fuq il-so internu naf li ħafna minnkom kontu prezenti. U il-Kunsill adotta rezoluzzjoni importanti u ġenerali li kommenta fuq ħafna mill-aspetti ta' dettalu. Jena xtaqt najdilkom eh, affarijiet li naħseb il-Kumitat eh, u importanti li kun jaf. Il-Kunsill et jajt illi tilqa id dikazzjoni ta' Krakow u ta' prezza anki l-impenn ta' eh, rappresentanti tal-stakeholders ta' so intern u tajt illi ta' prezza anki l-inizjativa tal-Parlament Ewropew kif ukoll l-isforz u l-kooperazzjoni eh, mal-Parlamentu mal-Komissjoni illi għamela possibli eh, illi jintlaħaq dan il-avveniment fuq livell ta' ministerjali eh, anki dan se jkun fuq il-website. Ma nista nistaw naddu għal sessjoni tal-votazzjoni ta' warrof senar, l-ewwel nitkellmu fuq il-vejkoli tal-agrikoltura u tal-foresterija. Eh, blemendi, eh, l-ewwel nixtieq narek il-porteru ixaw. Am I informed right that you are in charge of the dossier? Yes, sir. You are Yeah, okay. Uh, so, unfortunately, Mr. Panzeri can't be here, so Mrs. Uh, Van Yeo is going to stand in for him. Sfortunatamente, Sir Panzeri mux hawnhekk, u għalhekk aw kollega jħol ħajitkellem floku. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais, au nom de Antonio Panzeri, l'excuser car il est... Non, Nad il mikrofon, mikrofon, Non Vernio. Eh, onorevole Panzeri, kellu immur l-Italja illum. Nista sa' nkompli l-ħedma tiegħu jiena u li nota zaħira, Jirringrazzja li xedaw kollha għal kooperazzjoni intensiva tagħhom dwar suġġetti li huwa pjuttost tekniku dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-vetturi tal-agrikoltura. 133 emenda ġew imresqa li fukaw fuq l-iktar kwistjonijiet sensittiva fil-regolament, mod partikolari kapitolu 60 aċċess għal manutenzjoni u t-tiswija tal-vetturi. Hemm l-esklużjoni ta' kategorija U il-mezzi mobli u dħul fis ta' dan ir-regolament u l-atti id-delegati illi trid indirizzhom il-Kummissjoni kif ukoll hemm il-kwistjoni tal-vetturi 4x4 side by side u koll il-taddim tagħhom fit-triq. Id-diskussjoni tbaqa' għaddajin sal-aħħar minuta u kellna ħames emendi ta' kompromess illi ikopru l-kwistjonijiet sensittivi kollha. U kellna ftejim il instab mill-gruppi kollha ewlenin. Kien hemm kwistjoni waħda dwar il-4 x 4s illi ma sebniex bil dwarha. Għalix Antonio jgħid illi huwa jikkonsidra illi mhux sew illi ndaħlu dan il-kategoriji ta' din il-kategorija ta' vetturi f'dan l-abbozz ta' regolament. Dan ser ikun evalwazzjoni ta' impatt illi se nisimgħu dwaru f'jannar u nistgħu niddiskutuha fil-working group sana qabel ma tgħaddi għall-plenarja. Antonio jirringrazzja li xedow skolla l-darbohra u jixtieq illi jkollna sessjoni tal-vot tajba. Nixtieq nirringrazzja Sur Panzeri fisem ix-shadows kollha għaliex huwa għamel biċċa xogħol kbira ħafna. Nixtieq nirringrazzja lil Filip Jean u t-tim tiegħu minn DG Enterprise illi kienu qegħdin jindirizzaw dan id-dossier importanti imma komplikat. Ix-shadow rapporters dwar il-votazzjoni qablu illi aħna nistgħu nivvotaw on block fejn naqblu U għalek ser naqralkom dan biex nizgura illi kullħat kun qed jifhem fuq xiex qed jivvota. Il-block votes diġa qablu dwarhom il-gruppi politiċi. Għall-inqas emenda bil-fom waħda. Allura kjoġobkom ħudu paċenzja bija. U jina ser nuża il-karti tal-vot fejn ikonna xi vot li kun ras imbras. Jekk le ser eh, nollu li dejna kulħadd kuntentek. Tajjeb wisq. Għanna block vote biex niftħu l-vot. Emenda numru 1, emenda numru 15 u emenda numru 16 ta' artikolu 1, 17, 18, 19 u 07 ta' artik artiklu 2. Ser nivvutaw f'daqqa. Minu favur, kontra, taddi. Zewċ emendi li jmiss ġew irtirati u għalek issa għanna zewċ emendi identiċi dwar artikolu 2 paragrafu 2 Paragrafu 2, 3, 10, 3, 11, minnu favur kontra taddi. Għanna blokk ieħor. vod dwar emenda 20, 21, 3, 1, 2, 3, 3. U emenda 22 minu favur. Kontra? Taddi. Issa għanna vod dwar emenda 3, 1, 4, 3, 1, 6 li huma identiċi minu favur. Kontra? Taddi. Emenda 3, 1, 5 ġiet irtirata u għalhekk issa ser nivvutaw fi blok għal darbohra. 317, 318, 23-24-25, 319, 320 ġiet irtirata, 26-27 ser nivvutaw dwarhom, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, daqshekk Dan huwa l-blok li jmiss, minu favur. Minu kontra? Jaddu il-koll. Vot separat dwar emenda 35, minu favur. Minu kontra? Taddi. Maġġoranza kbira. Blok ieħor 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 musa nivvotaw dwarhom 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ser nivvotaw in blok. Minu favur. Kontra. Jaddu l-koll. Issa għanna artikolu 3 paragrafu 1 emenda 3-2-1. Vot maqsum. Illi għandu xjaqsam ma l-veloċità massima skont id-disin ser nivvotaw dwar kollox apparti il-veloċità massima. Għanna bżon ta' vot elettroniku hawnhekk. Mela l niftħu l-vot dwar parti numru wieħed ta' din l-emenda 3-2-1. Votazzjoni maluqa. Taddi 20 favur, 9 kontra. Issa ser nivvotaw dwar l-emenda bil-fom veloċità massima skont il-dizin 40 km fissija. Ser nifutaw dwar dan. Emenda bil-fom 40 km. Votazzjoni luqa? Ma taddix? Ser nivvotaw dwar veloċità massima skont id dizin 60 km, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Għaldaqstant, issa naddu għall-emenda numru 50 minu favur kontra taddi. Irridu nivutaw dwar l-emenda 3-2-3. Allura, se nivutaw dwar emenda numru 3-2-3, rapporter ma jaqbilx. Se nivutaw dwar 3-2-3, minnu favur. Kontra. Dinja dwar il-vetturi side by side. Vot maqsum, skużawni. Ser nibda l-darbohra mill-ġdijt. Ser nivutaw dwar l-ewwel parti, ġifiri il test kollu mingħajr il-kliem speed massimu skont il-disin 60 km fis-sija. Se nagħmlu votazzjoni elettronika dwar 3-2-3 l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix maġġoranza kbira. Ija tal-emendi jaqgħu Um, so, we now put to vote the next block. Issa għanna blokk iħor, 51, 52, 53, 54, ħata rapporter mi favur. Kontra taddi. 55, mux għanna votaw dwara, issa għanna xi voti separati. Emenda 3, 2, 4. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa? Taddi. Emenda 325. Votazzjoni miftuħa dwar 325. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 326. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi Emenda 327 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddu wkoll 3-2-1 taqa, mela allura ngħaddu għal 3-2-8. Votazzjoni miftuħa dwar 3-2-8. Għaġlu biex tivvutaw jekk Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 329. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi wkoll. Tlita tlita wieħed taqa. U għalhekk issa ngħaddu għadlok vot li jmiss l-emenda ta' Sur Panzeri 56

Issa ser nivutaw b'mod separat emenda 3-3-2 mis-sur Panzeri, no favur kontra taddi. 85 taqa, issa naddu għal-blok li mis. 86, 87, 88, 89. Ija, dawk li mis sirtirati, 91, 92, 93, 4 u design. Il-kol, kemmu ma minnu favur? Kontra jaddu kolla. Naddu għall-emendi ta' kompromess issa. Emenda ta' kompromess numru wieħed. Nu favur kontra taddi. Issa naddu għal 6 u design li hija kluża fi blokk ieħor. 7 u 3 340, 8 u design 339, 100, 341, 101, 342, 102, 103, 109, 104, 344, 105 daw nistaw naqbżu Ma nafxux kulħadd għandu l-istess lista ta' vot. L-emendi kollha ta' sa' artikolu 9, artikolu 10, artikolu 11, artikolu 12. Artikolu 13, emendi tekniċi, artikolu 14, artikolu 15, artikolu 16, artikolu 17, artikolu 18, artikolu 19, artikolu 20, artikolu 21, artikolu 23. U emenda 193 għal artikolu 24. Tajjeb, t tisegwini? minnu favur, minnu kontra. Jaddu l-koll. Ftiqni ringrazzja l sur Panzer għawnek għal-ħidmet ċellenti tijaw. Issa ser nivvotaw dwar emenda 348. minnu favur. Ser namlu vot elettroniku dwar dan. Votazzjoni miftuħa dwar il-348. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa għandna blokk ieħor artikolu 24 u artikolu 25. Botanna emenda 223 artikolu 26, artikolu 27, artikolu 28, 29 u 30 emenda 227. Inu favur. Inu kontra. Jaddu l-koll. Emenda 228. Minu favur. Minu kontra. Taddi. Issa ser konna blokk ieħor dak li fadal f'artikolu 30, artikolu 31 kollu, 32, 34 u kapitolu 12 it-titlu. Emenda 237 minu favur, minu kontra taddi. Emenda 354 għawnek għanna emenda bil-fom minnant eh, l-onorevoli Manders. Waqet jiproponi illi inneħu it-tieni parti ta' artikolu 35b. dan jafu dwaru shadows hija iva, parti mill-kompromess u jina niproponi illi din nirtiraw mbagħad nivvotaw dwar l-ewwel parti. Ix-shadows kollha kuntenti illi ser nivvotaw dwarha? Tajjeb. Mela ser nivvotaw dwar emenda 354 bl-emenda bil-fom minnu favur. Minnu kontra? Taddi, maġġoranza. Issa naddu għal blok iħor, artikolu 36, 38 u 4 u 44. L-emenda 8. Minu favur. Kontra jaddu. Issa għanna emenda 2-4-9 minna ħata rapporter votazzjoni miftuħa dwar 2-4-9. Votazzjoni mal-waqa ma taddix. Għaldaqstant naddu għall-emenda 356-357 b'emenda bil-fom hekk kif hemm miktub fil-lista tal votakom tagħkom. Ser nivutaw bl-emenda bil-fom il-favur kontra taddi. Tlita ħamsa sitta, tlita ħamsa seba jaqaw. Issa għanna emenda ta' kompromiss numru 2 minu favur, minu kontra taddi. Għaldaqstant, issa nistaw naddu għall-emendi orali għall-emenda 411. Tartikolu 50, minu favur l-emenda 411, minu kontra taddi. Blok ieħor, emendi tal-jibqa mill-artikolu 50, tal-51, 53, 54 55 59 Sal-emenda ta' kompromess numru 3 Minnu favur dawn l-emendi kolla Minnu kontra taddi Emenda ta' kompromess numru 3 essa. Minnu favur kontra taddi bċar Artikolu 62 l-emendi kolla li jinsabu emmek Minnu favur Minnu kontra jaddu l-erba li huma. Issa emenda 292 mill-Onorevoli Panzeri minnu favur. Emenda 292, artikolu 63, votazzjoni miftuħa dwar 292. Votazzjoni maluqa. Ma tadix. Issa naddu għall-emenda ta' kompromess numru 4 minnu favur minu kontra taddi. Issa naddu għall-emenda 294. Se nifutaw dwar erba u artikoli 3 u 4. Se nifutaw dwarhom kollha minu favur kontra taddi. Emenda 5 bħala addizzjoni minu favur kontra ma taddix għanna xie emendi tekniċi 5-6-7 u għallek ser nivvotaw dwar emenda 2-9-6. Votazzjoni miftuħa dwar 2-9-6. Votazzjoni meluqa. Ma taddix. Għalek ma nivvotaw dwar 8 u 9 u issa nivvotaw dwar l-emenda 2-9-7. Mr. Mendes, minu favur. Kontra. Ma taddix. Emenda 298 Mr. xwab. Minnu favur din l-emenda, minu kontra. Ma taddix. Emenda disa u emenda 300. Minu favur ser namlu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. u għalhekk ser nivutaw dwar it-tlieta 0-1. Taddi. Emenda ta' kompromess numru 5, nu favur kontra taddi. Emenda numru 10, 11, 12, 13, 3, 0, 6, 14, fi blok, minna favur, kontra. Jaddu. Għalek, issa naddu għal-vot aħħari U jina ser niftaħ il-vot elettroniku, il-votazzjoni miftuħa dwar dan il-vot aħari, dwar il-proposta. Għazlu biex tivvotaw jekk ġobkom. Kulħadd vota Għanna 31 karti ma 30 biss votaw sissa. Votazzjoni magħluqa. 31 vot favur, l-ebda vot kontra u għalhekk l-emendi jaddu. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Panzeri, ejjew natuħ ċabċipa fin-qas tiegħu hawnhekk. Grazzi tal-li il-vot mod daqshekk ċar. Biex nsibu l-kaptu ta' dokument daqshekk komplikat Jina żgur il-Kummissjoni ser tieħu nota ta' dawn il-punti ta' tettal meta aħna niddiskutu mal-Kunsill fil-ġejjeni wkoll. Qed nara illi qed tagħmlu sinjal braskom Tajja pus. Issa naddu għal vot dwar il-rapport ta' Sur Van de Kamp. So, we approve on the report of Mr. Dwar ir-rapport ta' Sur Van de Kamp, l-approvazzjoni u sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u il-kwadriċikli.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 tixtieq prezentanna l-votazzjoni. Iva. President. Jiena kont għaddej minn proċess leġislattiv pjuttost pjaċevoli ħafna laqat, ħafna partijiet interessati u ir-rapport dana inqasam fit tlet partijiet ewlenin. L-ewwel parti idwar il-possibiltajiet jew nuqqas tagħhom għall-industrija tal-muturi fil ewropa it tieni net, it tieni parti għandha xtaqsam mal-aspetti ta' sostenibilità illi anke jagħti dan ir-rapport ta' kummissjoni u l-emissjonijiet minn vetturi b'żewġ roti fl-Ewropa ħajonqos, speċjalment fil-bliet. U din ovvjament hija ħaġa tajba. U t-tielet taqsima tirrigwardja s-sikurezza ta' dawn il-vetturi. Hawnhekk qed naħsbu speċjalment dwar il-brejkijiet għax hemmhekk l-iktar iffukajna fl-aħħar ġimgħat għadna ma solvejniex għal kollox il kwistjoni biex nkunu onesti, pero qed nagħmlu progress biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzja li shadow skolla l-kooperazzjoni mill-qrib tagħhom Nirringrazzja wkoll il-Segretarjat tal-Kumitat. Għax dejjem ħaġa sabiħa li kunu nafu wkoll li hemm il-Kummissjoni u l-Kunsill li qegħdin nisegwu xoltana mill-qrib. Kienet pjuttost sfida li kollok shadow rapporter li kunu koll president tal kumitat f'dal każ. Grazzi ħafna, Sur Van de Campina kont u koll shadow dwar it-tratturi biex kunu tafu. Mela, nixtieqkom tiftakru ħaġa li jattilkom iktar kmini naħseb li ħafna nies segwuna fuq l-internet u ħaġa li talbu rapporters kienet li foqsma fejn għadin jipproponu li navvanzaw l-introduzzjoni tal karatteristiċi ta' sikurezza u ta' missjonijiet u jkun hemm ukoll evalwazzjoni ta' impatt u xifisser dan f'termini ta' kalendarju u spejjeż u xtaq ukoll jkun hemm ċertu apparati kontra zbabis u affarijiet ta' dan it-tip, għalhekk id-diskussjoni. Tal-lum rridu nifokaw anke fuq l-emendi kollha li għandna. Naf li ħafna minnkom irċevew emails fejn saqsewna fejn qed ħanivvotaw qabel ma nirċievu r-riżultati tal-istudju tal impatt, però dan ir-riżultati tal-istudju tal-impatt ħankun jom qabel ma jittieħed il-votazzjoni fil-plenarja ċertament. Mbagħad wara ħajkonna wkoll diskussjoni mal-Kunsill dwar is-sitwazzjoni għatwal ta' dan il-dossier, però il ħanivvotaw fuq id-dettall. Sur Mendes tixtieq tgħid xi iva, għandi mistoqsija forsi tista' tgħidilna daqsxejn dwar l tra li aħna bħala kumitat ħankunu għadin niktbu li kumitat ta' trasport. Il-motur importanti ħafna imma is-sewwieqa huma forsi iktar importanti minnhom. Iva naf li jaħut minnkom u emendi li ma kellhomx daqshekk x'jaqsmu mal-aspett tekniku. Għalhekk aħna Darinna li danna laħjar trattawan billi nibatu itra l-Kumitat ta' Trasport għaliex ċertu minn daw l-emendi għaw fl ħam mill-axħar taħt il-kompetenza taħt l-Istati membri wara votazzjoni rapporter u strumandas li għahet minn Shadows ħajkunu għadin ifasslu din litra illi ħatkun għedha wkoll fuq il-websajt tagħna u kulħadd ikun jista' jaqra. Naddu l-votazzjoni mela, naddu l-ewwel għal emenda fuq artiklu 82 amenda 60 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Artiklu 2 issa emenda 10 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Artiklu 11 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Block vote emendi 107 sa 110 signora Rura da favur kontra għaddiet. Emenda 13 favur kontra għaddiet. Emenda 112 favur kontra għaddit. Emenda 14 favur kontra għaddit. Emenda 15 issa għanna votazzjoni maqsuma mitluba mill-grupp għalbe. Ħajja nivvotaw għalek fuq l-ewwel parti dak favur kontra sensorita tad-diet. It-tieni parti issa dak favur kontra astenzjoni taddit. Emenda 16 da' favur kontra għaddit. Emenda 17 favur kontra għaddit. Emenda 8 ta' għamela unaddu l-emenda 18 favur kontra għaddit. Emenda 7 mill-Komitat Trasporti jaqa' 2-1-8 jaqat 63 ġir tirat 213 ġi adottat għax adottajna emenda 18 64 ġir tirat naddu issa għal emenda ta' kompromiss numru 2 favur kontra astenzjoniet għaddit. Naddu issa għal emendi wieħed 1 u wieħed 1 emendi ta' kompromess numru wieħed dak favur kontra għaddit Emenda ta' kompromess numru 1 naddu sal emendi 20, 21, 22 bħala blok, dak favur. Kontra, għaddit. Naddu għal-emendi sa' 23, 25 bħala blok, dak favur. Kontra, għaddit. Emenda 26, dak favur. Kontra, għaddit. Emenda 27, da favur. Kontra, għaddit. Emenda 1, 1, 9 favur kontra maddiċ. Emenda 120 dak favur kontra maddiċ. Emenda 30, dak favur kontra għaddit. Emenda 121 dak favur kontra addit. Emenda 32 sa trasport 13 favur kontra għaddit. Emenda 33 u 14 me trasport favur kontra għaddit. Emenda 124 dak favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 3 issa. Skużani, tlifċa xi ħaġa, emenda 124. Skużani, ċerti għaj, mela jgħan verifikaw. Jina dejli li għaddit imma ejja nivverifikaw. Emenda 124. Nifutaw fuq għak ġobkom votazzjoni maluqa. U dik għaddiet 23 kontra 8. Emenda ta' kompromess numru 3 dak favur kontra għaddiet. Emenda ta' kompromess serba favur kontra għaddiet ukoll. Naddu issa għall-emendi 151 u għonek nistaw nivotaw għan blok 151 sa 160 da favur. Kontra. Maddewx. Nħaddu issa għal emendi 39 40 41 f'daqqa da favur. Kontra. Ma rajtx votazzjoni mill-EPP. Ejja nerġaw. Mela, dak favur, kontra, għaddit. Wieħed 56 jaqa naddu għal-emendi 42-43 għan blok favur kontra għadda. Emendi 44 favur kontra għadda. 180 jaqa. 184-185 favur kontra maddeċ. Emenda 186 ta' adozzjoni favur kontra għadda. Naddu s-salamenda ta' kompromess numru 5 ta' favur kontra għadda. Emendi 190 issa il-votazzjoni miftuħa fuq 190. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Naddu l-emenda 191 dak favur. Dak kontra għadda. Emenda 193 dak favur. Kontra għadda. Emenda 192 jaqa. Emenda 194 dak favur. Kontra dit. Emenda 46. Emenda 196 favur. Kontra. Maddiċ. Emenda 195 favur kontra maddiċ. Amenda 198 dak favur. Naħseb nivota nivvotaw b'mod elettroniku fuq 198. Anzi, fuq 48 jgħid il-President, 48 jiskuża ruħu tal-iżball. Emenda 48. Votazzjoni maluqa adottata bi 18 favur 11 kontra. Naddu l-emenda 50, dak favur. Kontra. Għaddit. Emenda 109 u design taqa naddu l-emenda 201, dak favur. Kontra. Maddiċ. Emenda 202, dak favur. Kontra. Maddiċ. Amendi 203-204 favur. Il-votazzjoni miftuħa, ħja nivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. U dak, dik l-emenda tilfet b'vot. Emenda 205 mis-Sinjura Rula. Favur. Kontra. Għadda. xaħat jitlob li kuna verifika għalli ħazbal fi votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit b'vot wieħed. 51 għalek jaqa u naddu l-emenda 206 dak favur kontra astenzjoni għaddit. Emenda 52 favur kontra għaddit. Emenda 53 favur kontra għaddit. Emenda 54 fafu kontra għaddit, emenda 55 favur kontra għaddit ukoll. Emenda 207 ta' Sur Mendez, dak favur kontra maddiċ. Emenda 209 favur kontra għaddit. U mbagħad għat sa emendi li ġew adottati b'mod awtomatika sa emenda 50 dak favur kontra għaddit. Issa nistan għaddu għal numru 211 favur kontra għaddit. U issa għandna um, vot blok għal 57-50 favur kontra għaddit. Naddu issa għal emendi 17 Kumitat ta' Trasport dak favur. Naħseb aħjar niftħu il-votazzjoni hawnhekk emenda 17 ta' Trasport. Votazzjoni magħluqa u maddiċ. Naddu istalla nessi emenda 60, 62, 18 ta' trasport dak favur. Kontra ditt. Emenda Tnejn, tnejn, wieħed da favur kontra ma ditx. Emenda 230 ta' Sur Van de Kamp da favur. 220. 220 jaġajti President. Da favur kontra għaddit. 66 favur kontra għaddit. 71 favur kontra għaddit. 72 favur kontra u ukoll. Issa nistgħu ngħaddu għal emendi blok minn 230 sa 237 dak favur kontra maddewx. Amendi 2 3-2-3-8 sul-mandas favur dak maddewx laqqas. għaddu issa l-blok 241 sa 251 dak favur kontra dawk kollha maddewċ. Li dispeċini ngħid. 242 favur kontra għaddiet le tajdu ejja iċċakjaw Sawa u votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit b'vot. Naddu għalek għal 244 sewa għad Iva. 244 mela. Il-votazzjoni miftuħa fuq 244. Il-votazzjoni maluqa u maddiċ għax ġew indaqża u kitnejn li ma ivvotawx x'tar tagħhom. Miskom taġġu daqsxejn u għafsu l-buttuna kif suppost. Għafsu l bottuna sa kemmi ixal id-dawr. Emenda ta' kompromess numru 6 dak favur. Kontra. Għaddit. Naddu għalek dritt għal emenda 80. Annes 6 emenda 80 u għamnek għala emenda bil-fom li għedha fil-dokumenti ta'kom għalek nivutaw fuq l-emenda u kodak favur kontra għaddit. Mela dik minna l-emenda orali taqa u nistan għaddu għal-emenda 271 ta' Sinjura Rure. Dak favur. Nasab għamżon b b'mod elettroniku għawnek. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 272 ta' Signora Rule, il-votazzjoni mifxa fuq 272. Il-votazzjoni maluqa. U dik għaddit b'vot. U naddu għalek għal 275. 275 sur Da favur kontra Madic. 284 da favur kontra Madic naqas. 79 da favur kontra adda. Ħajna għaddu sa l-emenda ta' komprovas numru 7 da favur kontra għaddit naddu għall emenda ta' kompromess 8 votazzjoni maqsuma għonek, pjuttost Il-komplikat, ferba biċċiet. Kompromess ta' għad ta' gruppi li għaddu l-ewel għall-ewel parti favur kontra għadda. Nifutaw issa fuq it-tieni parti. Favur. Kontra. Għadda. Tirat parti, da' favur. Kontra għadda u U l-aħħar ir-raba parti. Da favur kontra. Għadda wkoll. Mela. Nistgħu ngħaddu mill-ewwel dritt għall-emenda wieħed tal-premessi mir-rapporter dak favur kontra. Għadda. Emenda tlieta favur kontra. Għadda. Emenda 96 votazzjoni miftuħa votaw mod elettroniku fuq 96. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ b'vot wieħed. Naddu issa għal l-emendi ta' trasport nisodhom bħala blokk dawn jew le. Trasport 9 3 4 għan blokk votazzjoni mifsuħa. Dan huma disa A, B u C ġifieri votazzjoni magħluqa u m'għaddewx. Emenda 98 favur kontra m'għaddiċ emenda 99 ta' Signora Rula. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 99. Votazzjoni magħluqa. Kaddiet. Naddu sa' għal-emenda ta' kompromess disa favur kontra għalli ukoll. Naddu issa għal emenda erba ta' rapporter dok favur kontra għaddit. Emenda sitta ta' rapporter favur kontra għaddit. Emenda 102 favur kontra għaddit. Emenda 7 favur kontra għaddit. Emenda 5 mill trasport favur kontra għaddit. Emenda 9 favur kontra għaddit. Emenda 105 favur kontra għaddit ukoll. Naddu issa biex nivotaw fuq l bosta rapport kollu kemmu la votazzjoni miftuħa fuq rapport. Hemm xi ħadd li għadu ma vvotax imma daħħal il-kard. Ħadd ma naħat iżed li tivvota, iva fl-aħħar votaw Il-votazzjoni maluqa u għaddit bi 28 vot favur. Proset għazza ħafna sur van the camp. U issa nistennew mela li konna aktar diskussjonijiet u konna wkoll ir revizjoni tal-evalwazzjoni ta' impatt, ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-impatt. Grazzi ħafna, issa ħanaddi għal komitat li ħadmu dwar il-rapport tal-użu permessi ta' xalit warfnin għandi għamnek sal-erba u nofs. Mela, issa għanna l-opinjoni fuq l-użi permessi ta' xalijiet orfni fejn il-rapporter tagħna Wassur Manders għal komitat tal-Affarijiet Legali, Sur Mendes, xaqtej ħaġa qabel il-vot jew naddu mill ewel votazzjoni? Naddu mill ewel għal-votazzjoni, President, se fiġu għax taqtni taqt li l kull minn ħasem. Right, let's go straight to the vote. So, so amendment 54 by Mr. Grazie, mela l-emenda 54 ta' sinjera Pendergast ġit irtirata, mm, dawk favur kont għaddiet 55 e, e, e, zidda ta' Sur Fox, dawk favur kontra maddiċ. L-emenda 56 naddu għal vot pala zida favur kontra għaddit. 57 il-Sinjura Rojtova favur favur, dawk kontra, astenzjoniet, għandiet. 58, signora de Mose, favur, kontra, għandiet. Emenda dissa ta' Surbanders, favur, kontra, għandiet. 59, ta' u issa anki 60 u 62 jaqaw u koll u anki 61 ta' għax ġitirterata. Mela issa ngħaddu direttament għall-emenda 63 mm, ta' Sinjur Juven u Sinjura Gallo. Favur kontra ma' ddiċ. 64 u 65. Votazzjoni miftuħa fuq dawn iż-żewġ emendi 64 u 65. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 22 vot favur. Eh, la emenda 10 sur Manders. Għandkom il-lista tal-voti li se tkun f'żewġ partijiet. Mela l-ewwel parti l-ewwel favur, kontra, għaddit. Issa t-tieni parti. It-tieni parti hija miftuħa issa, fuq it-tieni parti qed nivutaw. Votazzjoni magħluqa. 17 favur 13 kontra għaddit. Mela l-emenda 10 taqa u taqa u koll emenda 66, jessan għaddu e l-emenda 67. L-ewwel parti biss tal-emenda 67 li eh, kompatibli kompatibbli mal-emenda 10. Favur kontra. għaddit. Emenda 68 favur kontra għaddit. Emenda 69 favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 1, favur, kontra għaddit. L-emenda 71 ta' signora Xaldemuza. Dawk favur, kontra, astenzjoniet, ma għaddit. 72 ta' signora Xaldemuza. Favur, kontra, astenzjoniet, se jkunna nieħdu votazzjoni fuq dan. Mela, 72 ta' sinjura Charles de Mose, la votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni mal Mela din ma ddiċ moċċar. Mela, 73 koperta bil-kompromess, 74 ta' sinjura Prendergast Il-votazzjoni marruqa maddeċ, l-emenda 12, dak favur. għaddit Issa naddu l-emenda 75 u 77, votazzjoni miftuħa fuq dawn iż-żewġ emendi. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 76 Signora Rojtova, favur kontra għaddit l-emenda 13 irtirata 78 signora Rojtova favur 79 sur Fox favur kontra għaddit 80 ta' 81 favur kontra għaddit 82 favur kontra għaddit 83 favur kontra anki din u koll għaddit. 84 u 85 flimkien, mela votazzjoni miftuħa, anki 86 u 87 kollha flimkien. Mela 84, 85, 86 u 87. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Ma ddiċ l-emenda 14 il-tirata, 88. Votazzjoni miftuħa fuq 88. Votazzjoni marruqa. U anke din, mandiċ. 89 favur. Se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, Votazzjoni maluqa. Għaddit. 89 għaddit. Design ġiet irtirata, wieħdu design bil-emenda orali. Dawk li huma kontra għaddit. Wieħdu design taqa' deħ 92 sur Fox. Favur, neħdu. ne verifikaw il-votazzjoni fuq 92. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 2, blok favur, kontra. Għaddit. Marissa naddu għall-emenda 3 93. L-emenda orali, favur, kontra, għaddit. u 95 dawk jom ma favur, kontra għaddit ukoll, 96 sinjura Rojtu għal favur, kontra għaddit, 97 sur Paksas favur, kontra għaddit, 98 sinjura Prendergast favur, kontra għaddit. Issa għaddu għal premessi. Emenda 16 diġa koperta, 17, 18 u 19 favur. Kontra għaddit. Marissa mela naddu għal emenda 23, għax l-oħrajn huma koperti 23 favur, kontra. Għaddit. Emenda 24 bħala zida, 23 adottata favur, kontra, għaddit, 25 u 26 irtirati, 27 hija lingwistika, 28 mis-Sinjura Gallo Juvan, votazzjoni miftuħa, bl-emenda orali inkluża. Il-votazzjoni maluqa u din maddiċ. Ma lissa rridu, pratikament rridu nivvutaw 28 minajr il-emenda orali. Mela, 28 nivvutaw fuqa minna element orali. Ma għaddiċ, naħseb, ħani verifikaw. Eh, favur kontra jivam, ma għaddiċ, 29. Favur, kontra. Għaddiċ, Melissa naddu għal emenda numru 2 ta' Sur Manders. Favur kontra għaddiċ. u l-emenda 33 bħala zida, leġi tirtirata. Mela, kom, emenda kompromess numru 3, favur, kontra, għaddit. Emenda numru 4, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 37, favur, kontra, għaddit. Marissa mela, naddu għall-emenda 42 u xek. tas Sinjura Xalda Mowza. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 42. Votazzjoni marwa. Dina maddiċ. Marissa, naddu għal 48, għaw emenda orali għawnek, favur kontra għaddit. 47, bħala zida għall-emenda 48 favur kontra anki dina għaddit. Umbat 46 bħala zida eh, eh, favur kontra għaddit. Sur De Jong għandu l-amenda 49, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti issa, dawk favur, dawk kontra, mm, għaddit, it-tieni parti mbagħad Votazzjoni miftuħa fuq tini parti. Attenzjoni marruqa. Ma ddiċ. Aw taħja unek. Issa, l-emendi tal-artikolu 20 ġew diġa koperti, ma issa naddu għall-emenda 52 tas Sr. Xaldi Mose, Mazzinju Manders, favur kontra għaddit 53 bil-emenda orali ta' Signora Pendergast favur kontra għaddit. Għal daqstant l-emenda 53 ta' merissan il-votazzjoni aħarja fuq l-opinjoni, votazzjoni miftuħa fuq l-opinjoni aħarja. L-votazzjoni marruqa u dinna għaddit 30 favur xej kontra. Grazzi, Sur Manders. Right. So that concludes the voting. U bekk nalqu il-votazzjoni u issa naddi il-presidenza l-onorevoli Vanju. Todo el mundo está sentado? <laughs> Tout le monde est prêt Ceux qui quittent la salle terminent de la quitter. <laughs> bon, nous allons continuer. Min ser jitlaq mill-kamra, jekk jogħġbu jitlaq, ħalli nkunu nistgħu nkomplu. Wara nofsan rittajjeb lil kulħadd u ser inkomplu bil-kwittanza tal-budget, il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena l-oħra l-2010. L-Onorevoli Buzoj li huwa ir-rapporter tagħna nadilu il-kelma u żgur li se jagħtina kalendarju ġdid hawnhekk, hekk jogħġbok Onorevoli Buzoj. Grazzi. Xtiq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea għad-dokumenti kollha li tatna u l-abilità tagħhom li jwieġbu għal kull dubji li kellna biex aħna kun nistgħu nikkonsidraw l-kontijiet tagħhom u nagħtu l-kwittanza tagħna. Jien nista' ngħid illi dan huwa eżerċizzju komplikat għaliex għandna ħafna affarijiet nitrattaw iżda minnaħa l-oħra huwa meħtieġ biex naraw jekk l-azzjoni eh, dak li għandu xaqsam mis-suq intern u kol il-qafas tal-protezzjoni tal-konsumaturi kienieċ waħda effiċenti jew le. U naraw u koll x'nistgħu intejbu. Hemm ħafna affarijiet pożittivi dwar l-azzjoni tal-Kummissjoni f'dawn l-oqsma li huma ta' interess għall-Kumitat tagħna. Biex nibda jiena nixtieq ngħid li aħna rdu narfu it-titjib sinifikanti illi kien hemm fil-portal ta' Your Europe ta' aċċess għal ħafna tarif dwar id-drittijiet illi ċ-ċittadini u l-imprizi għandhom mis-suq uniku din hija xi ħaġa li l-kumitat tagħna ilu jappella li hija f'bost okkażjonijiet u jiena sodisfatt li qed nara l-Kummissjoni Ewropea jisqed dan il-punt. Bl-istess mod il-Kummissjoni ser tippromovi il-mekkaniżmi tal-ADR bħal Solvit u EU Pilot. U hawnhekk għamilna progress sar progress, iżda jiena nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha hawnhekk għaliex il ċittadini l-imprizi għadhom mhux marfa biżejjed. U għalhekk dan irid jiġi indirizzat bl-aħjar mod jekk irridu li kulħadd jibbenefika mis-suq intern. Dwar in network ECC, il-Kummissjoni talbet għal studju dwar l-effiċenza tiegħu u din ħaġa li ħna nappoġġawha. Ir-riżultati diġà ġew imresqa u għalhekk jiena naħseb il-Kummissjoni trid tara birreqqa l-konklużjonijiet u tieħu l-miżuri xierqa biex ittejjeb l-effiċenza ta' dan il-network u tiżgura illi jkun iffinanzjat bl-aħjar mod. Hemm bżonn ta' aktar sforz biex inqajmu kuxjenza dwar dan il-network illi huwa importanti. Apparti minn hekk jiena sodisfatt ħafna li nara rata ta' eżekuzzjoni għal payment credits żdied meta mqabbel mas-sena l-oħra. Iżda jekk naraw mill-qrib il-kontijiet ta' Digi Sanko hija xaġa disappuntanti illi naraw illi fost il-loqsma kollha ta' politika il-politika ta' konsumatur hija l-iktar waħda li għandha l-inqas rata ta' eżekuzzjoni. Il-Kummissjoni tgħid illi kien hemm evalwazzjoni żejda tal-pagamenti. Forsi tittiċċara aktar hawnhekk x'wassal għas-sitwazzjoni bħal din u x'inhu il-pjan tal-Kummissjoni biex ikonna stimi aktar realistiċi tal-pagamenti għal-ġejjini. Fl-aħħar mhux li nqas nixtieq ngħid xi kummenti dwar il-politika ta' dwana Jiena napprezza l sforz li għamlet il-Kommissjoni fl-implementazzjoni tal-kodiċi modernizzata ta' dwana u jiena konxu illi din mhix xi ħaġa faċli. Jiena mħasseb dwar id-dewmien li kien hemm imma aħna dan konna nafuh qabel ma bdiet il-proċedura. Irridu skadenza aktar realistika għalhekk u jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni bisħieħ biex tikkonsidra rakkomandazzjonijiet tagħna f'dak li għandu x'jaqsam ir-reżoluzzjoni speċifika dwar id-dwana li aħna għadna kemm votajna dwarha. Għandi tieni kumment dwar l-osservazzjoni ta' rapport EKA, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jidher li hemm xi regolaritajiet fil-istqarrijiet tal-kontijiet tal-Istati membri fir rigward ta' riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea il-rizorsi propri ma kienux imħalsa bizzejiet f'ċertu każijiet u jiena nittama l-Kummissjoni tagħmel aktar pressjoni fuq l-Istati membri biex tirranġa daw biex huma jirranġaw din is-sitwazzjoni. Is-supervizjoni nazzjonali ta' dwana trid tiġi imtejba biex ma jkunx hemm żbalji fir-rigward tal-riżorsi propri li jitħallsu permezz tal-verifiki ta' dwana jistgħu jinġabru l-imposti kollha Jiena nixtieq nippreżenta kalendarju wkoll għandi din il-proposta li ġejja ser nibatu la bosta opinjoni din il-ġimgħa għal traduzzjoni u għalhekk nistgħu nqasmuha bl-Ingliż li shadow rapporters u l-kollegi kollha li huma interessati. Jiena nipproponi li konna l-eżami tal-abbozz ta' opinjoni fl-24-25 ta' jannar skont l-agenda u d-deċiżjoni tas-sekretarjat u nivvutaw fis-sitta ta' frar is-sena d-dieħla. Grazzi u nisab ħerqan illi nara x'kummenti għandkom u xi proposti għandkom. Grazzi tassew. Monsieur Boussoy, vous venez de confirmer le vote euh, en commission. Onorevoli Buzoj, inti għadek kem tinkonferma illi ser nivvotaw fis sitta ta' frar. Dakinhar ser nkunu qegħdin nevalwaw l-emendi. Forsi għandek bżonn ta' aktar ħin bejn l-24 ta' jannar u s-sitta ta' frar. Soltu ma tantx ikonna ħafna emendi dwar il-kwittanza kien hemm żewġ emendi biss is-sena l-oħra, iżda jekk tinsisti jista' jkollna sessjoni separata biex niddiskutu l-emendi. Nistgħu niddiskutu la bosta opinjoni imbagħad nivvotaw. Irdu naraw ser jiġri fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget ukoll. Din il-ħaġa irdu nikkonsidrawha. Dan huwa suġġeriment tiegħi mela ħanħallu il-kalendarju kif issuġġerejtu intom. Passana l-oħra supposti li ma jkunx problema din is-sena. Naddu l-kelma shadow, sistur xwab ma jinsabx hawnhekk. Shadow li uħor ma xawnek lan lanqas min ser jitkellem floku. Aħna kważi naqblu perfettament ma dak kollu li qed jgħid ir-rapport. U manna xejn aktar xinżidu f'dan id-dibattitu, grazzi. Allora maintenant la parole e pour le groupe SED a Christelle Chapin. Tajab u is, l-essendi, xedu rapporter ta' xommu x'awnek. xaħat jitkellem floku? Le? Iva, un xaħat prezenti? Forsi għal xaħat li jista jitkellem. Iva, sar nitkellem bl svedis Jiena shadow rapporter hawnhekk u mhux l-Onorevoli Xaldemoza. U bħal kellim ta' qabli jiena nixtieq ngħid illi aħna ma tantx għandna x'inżidu mhux ser ikollna x'inżidu qegħdin nistennew l-abbozz minn rapporter u mbagħad nitkellmu dakinhar, grazzi. Grazzi tassew, Anna jiena nikkonferma illi inti shadow rapporter hawnhekk. Iżda ma tantx kellek xi tgħid, il-kummenti tar-rapporter kienu kummenti tajbin ħafna u l-koll nistgħu naqblu magħhom. Xi mill-ICR? Jekk le xi mill-grupp tal-ħodor iva, hekk jogħġbok. Grazzi. Għalija Li l-istess ħaġa palma qal il-kelim ta' qabli, hija proposta tajba Mr. Buzoj u aħna lesti li nappoġġawha. Pour le groupe Gwe. Fisem il gwe ħadd mu prezenti. mela allura xi ħadd milli FD. Issa minix naraħ preżenti hawnhekk. Ma nħadd preżenti mill-grupp tiegħu. L-affarijiet mixjin bil-mod illum. Xaħat il-muxa xadow jista jitkellem, jista' jitkellem ovvjament. ħadd ma jista jitkellem. Il-importanza tal-budget hija importanti, imma jisa dejjem tkun xi ħaġa li ma tantx tinteressa lil kollegi tagħna u għalhekk ser narġgħu nitkellmu dwar dan il-punt fjannar. Jekk ħadd iktar ma jixtieq jitkellem, Mela allura naħseb li bilna dwar il-kalendarju li prezentanna sur Buzoj. U allura naddu għal punt illi immis fuq l-agenda tagħna. Ser jarġa' jitkellem l-onorevoli Buzoj, hekk jogħġbok. Issa ser nitkellem dwar qafas finanzjarju multianwali għas snin 2014-2020 illi hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti li aħna diskutejna u jiena iffukajt fuq xi aspetti marbuta mal-ħidma tagħna, il-ħidma tas-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumatur. Jiena nemmen illi l-qafas finanzjarju multijanwari li jmiss ser ikun importanti immens biex nilħu l-anijiet ta' politika li aħna diġà waqafna. U ser ikun qed inwaqqfu fis-snin fix-xhur illi ġejjin. U importanti wkoll biex nilħu l-miri tal-Istrateġija Unjoni Ewropea 2020 u għall-irkupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Jina rajt il-proposti tal-Kummissjoni b'interess kbir u jina jkolli ngħid illi hemm ħafna proposti interessanti, proposti tajbin. Il-Kummissjoni proponiet għafas finanzjarju multianwali illi huwa marbut mal-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 hekk għandhom isiru l-affarijiet hemm xi bidliet struttura, strutturali wkoll dak għandu xi jaqsam programmi strateġiċi din hija xi ħaġa li nappoġġawha riċerka, u innovazzjoni u fondi strutturali l-affarijiet serin jiġu semplifikati hawnhekk għal beneficjarji jiena appoġġa dan l-approċċ u nittama li l-istati membri illi għandhom l-aħħar kelma hawnhekk ma jinjorawx il-proposti tal-Kummissjoni. Ammont sinifikanti għal qafas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropea irid jiffoka fuq dawk il-oqsma fejn hemm valur miżjut Ewropew u fejn l-Unjoni Ewropea tista' ta' bilħaq tagħmel differenza meta mqablin, meta mqabla mal-azzjonijiet individwali tal-Istati membri. Ħanatikom xi eżempji importanti malaj malaj. Il-qafas finanzjarju multijanwali li jmiss irid jiffoka fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni illi tista' tixpruna l-kompetittività tagħna f'ekonomija globalizzata. L-allokazzjoni ta' 80 biljun euro għal Horizon 2020 l-ġdid hija 46% aktar qoli minn dak li kellna fil-qafas finanzjarju attwali 2007-2013. Din hija xi ħaġa tajba biex nagħtu spinta lill-innovazzjoni. Kif aħna tlabna f'bosta okkożjonijiet u hawnhekk qed ninkludu ninkludi l dwar is-suq uniku. Irridu wkoll natu il-mezzi biex napoġġaw l SMEs għaliex huma ta' importanza kbira tkabir ekonomiku tagħna u għalhekk jiena nikkonsidra illi il-ħol inta programm separat hija ta' siwi kbir programm marbut mal-kompetitività industrijali tal-SMEs. Insemmi programm ta' kompetitività tal-SMEs. Irridu nifukaw ukoll fuq l-infrastrutturi illi serin kontribuċu għal izvilup tas-suq intern u hawnhekk jina qed naħseb dwar l-infrastruttura tal-enerġija, tat trasport biex natu spinta l-prodotti ta' kummerċ, servizzi, infrastrutturi digitali u kol investiment fl-internet broadband biex inkunu nistaw nibnu is-suq uniku fuq l-internet. Il-faċilità ta' Connecting Europe ser tkun ta' importanza kbira biex dan niksbuħ u jiena nilqa din il-proposta tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qed tipproponi 40 biljun għal din il-faċilità. Iżda il-ħtiġijiet f'termini ta' finanzjament huma ħafna kbar u għalhekk jiena nemmen illi din l-allokazzjoni mill-budget trid tiġi akkumpanjata minn strumenti finanzjarji innovattivi oħra għabbażi tal-leverage effect. Il-project bonds Ewropej huma soluzzjoni tajba hawnhekk. Irridu nifokaw ukoll fuq il-politika tal-konsumaturi. Il-Kummissarju dalli diġà propona l-programmi li jmiss għal 2014-2020 u dan ser ikun ta' importanza kbira pjattaforma tal-ADR u ODR kif ukoll għal azzjonijiet illi għandhom lan illi jżidu seta tal-konsumatur fl-aħħar irridu natu il-rizorsi meħtieġa li modernizzar ta' dwana. Fis-snin li ġejjin ser konna ħidma kbira biex nimplementaw il-kodiċi modernizzata ta' dwana u koll l-infrastruttura permezz tal-IT biex l-iskambju fost l-autoritajiet ta' dwana jkun wieħed aktar effiċenti. L-opinjoni tiegħi dawn huma l-oqsma li aħna rridu nitrattaw fix-xhur li ġejjin, ovvjament jista' jkun hemm oqsma oħra li jiena ma tkellimx dwarhom imma jiena qed naħdem mill-qrib ma' shadows u kollegi oħra illi jistiequ ifasslu jew jipproponu emendi. Jiena bħala rapporter lan tiegħi huwa l insib bil dwar il-priorità prioritajiet fi ħdan il-kumitat tagħna biex nibgħat messaġġ b'saħħtu l-kumitat dwar il-budget u jkollna wkoll riżultat aħħari illi jirrifletti l-fema tagħna. Jien nixtieq nipproponi kalendarju hawnhekk ukoll ser nibatu l bozza traduzzjoni f'nofs jannar 2012. Ovvjament, meta jkollna l-verżjoni bl-Ingliż ser inqasmuha qabel ma nirċivu l-verżjoni tradotti Niproponi li konna l-eżami tal abost opinjoni fis-6 ta' frar 2012 u nivutaw fl-20 ta' marzu is-sena diħla, sena 2012. Grazzi ta' sew. Très bien, Monsieur Boussoy. Grazie, Onorevoli Boussoy. Issa nadil kelma li shadow rapporter minnaħat tal-PPE. Onorevoli Ġuvarija. Aħna naħsbu illi l-SMEs huma pilastru fundamentali tal-ekonomija tagħna u għalhekk naħseb li dan huwa għalhekk xi ħaġa li jinkwetana u rridu l-koll intejbu l-kundizzjonijiet tal-jom. Din hija biċċa xogħol illi trid issir fi żmien stabilit u l-kalendarju li qed jipproponi sur Bużoj huwa wieħed tajjeb. Mandi xie seċin zid, grazzi. Allora, pour le groupe SD, e Antonio Correa de Campos, ni tam. Fisem l-SND, l'onorevole Correa de Campos, unek. Anxa, t-ħor li s sar jitkellem, għapartijena, mella sar nitkellem jem malaj malaj. Nishtiq nifraħ li l onorevole Buzoj, u tabilħa saħa dwar il-punti l għawlenin tal-proposta, riċerka u l-innovazzjoni, huma punt importanti ħafna f'dan il-komitat u b'nadi oħra aħna sħaqna ħafna dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni u kol dwar il-kompetitività. Il-kompetitività dejjem nisimgħu li trid tiżdied fl-Ewropa biex ikollna tkabbir 46% aktar minn programmi oħra, hija ċifra sinifikanti immens, xi ħaġa tajba. Nistantenni il-kummenti tiegħek u pala rappresentant tal-PPE l-kummenti dwar kompetitività u s-settur industrijali flimkien ma l smi din hija xi ħaġa fejn aħna ta' bilħaq irridu nżommu l-impjiegi fih dan it-territorji tagħna. Irridu niżguraw li konna bilanċ bejn il-koezjoni soċjali u territorjali. Inti semmejt l-40 biljun hija ċifra tajba, iżda hija xi ħaġa ridikola meta naraw din f'termini tal-ħtiġijiet tagħna u fis-sfond ta' din il-kriżi. Irridu nitkellmu dwar dan il-punt biex nippruvaw niksbu ċifra akbar hawnhekk, akbar minn 4 miljun. Aħna napoġġaw kelli rridu ntejbu il-budget ta' dwana kellna smieħ dwar dan il-qasam u smajna xinu d-dannu fil-rigward tal-falsifikar f'termini ta' impiegi per eżempju. U hawnhekk irridu nitrattaw dan il-punt baktar reqa. Mawħat fisem DCR, fisem il-ħodor. Xsebt li kena żewġ persuni, lez da xaħat ser jitlaq. Għad-darba li ġeja fisem il-gweħat, fisem li jefdiħat. Xaħat tiħor? nix iktar shadows. Jekk hawn xi ħadd jitkellem, jista' jitkellem. Qegħdin naġlu ħafna llum. Is-sur Bużoj tagħna idea tal-kalendarju tidher li hija idea aċċettabbli jekk ħadd m'għandu dokumenti ulterjuri. L-onervoli l-egrib waslet u għalhekk nissuġġerixxi biex ngħaddu għal punt illi jmiss fuq l-aġenda. Nadila l-mikrofonu. Grazzi, Signora President. Illum irridu nindirizzaw il-kwistjoni tal-gvernanza korporativa. F'April li għadda il-Kommissjoni nidit Green Paper għal qafas ta' governanza korporativa fl-Unjoni Ewropea. Fi żmien fejn il-kriżi ekonomika u finanzjarja qiegħda dejjem tikber fl-Unjoni Ewropea u għalhekk hija idea tajba illi aħna il-membri tal-Parlament Ewropew naraw il-mod ta' kif huma mexxija l-kumpaniji. U dawn irdu jkunu jaqdu l-ekonomija reali, il-qalba tal-ekonomija tagħna, il-venanza korporattiva hija responsabilità tal-kumpanija fir rigward tal-partit interessati tagħhom, il-klijenti tagħhom, l-impjegati tagħhom u soċjetà b'mod ġenerali. U minħabba l-fiduċja li rridu fil- korporazzjonijiet tagħna u issu suq intern. Is-Sorbanier għal dwar din l-idea ta' fiduċja u tkellem dwar ir-reviżjoni tal-gvernanza korporattiva biex inżidu il-fiduċja Pepe qed eh, wieġeb għal din il-Green Paper u hemm il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li huwa responsabbli u aħna rridu nagħtu l-opinjoni tagħna. Apparti il-Green Paper, il-Kummissjoni f'Ottubru adottat pakket ta' proposti biex tippromovi il-gvernanza korporattiva fl-Ewropa u responsabilità korporattiva. U għalhekk l-opinjoni tinsisti l-opinjoni ta' dawn il-kumitat qed tinsisti fuq bosta punti huwa meħtieġ illi nikkonfermaw illi il-governanza korporattiva trid tikkontribwixxi għal promozzjoni ta' tkabbir sostenibbli fil-suq intern, tittaqdi l-ekonomija reali kif qedtilkom. Huwa importanti li jkollna strateġiji ta' investiment fuq medda twila ta' żmien mhux fuq medda qasira Għaliex nafu illi fuq medda qasira ta' żmien jista' jeddet dawn il-kumpaniji. Huma l-konsumaturi, l-impjegati u l-partijiet interessati. iż illi sejrin isofru. U għalhekk irdu naraw ukoll il-tfassil tal-bord tal-kumpaniji, l-bordijiet, tal-amministrazzjoni. Dawn irdu jkunu aktar differenti b'mod professjonali, b'mod soċjali, biex ikonna dibattitu reali fuq dawn il-bordijiet dwar il-politika strateġika tal-kumpaniji. Ikun hemm aktar professjonisti li huma involuti fil-beh, fil-marketing, fuq dawn il-bordijiet, u hemm bżonn ta' ħsibijiet aktar strateġiċi frabta mal-ħtiġijiet u l-interessi tas swieq tal-konsumaturi. It-telet net. U importanti illi nisħu dwar il-fat illi l-politika ta' remunerazzjonijiet trid tkun waħda responsabli u waħda tajba u jkollha il-rispett ta' drittijiet tal-ugwaljanza, salarju ugwali bejn in-nisa u l-irġiel skont id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni Ewropea. Umbagħad it-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-impjegati fit-teħid ta' deċiżjoni permezz tal-azzjonisti u min ħaddem din hija xi ħaġa li rridu nifirxuha madwar l-Unjoni Ewropea biex intejbu l-koeżjoni fih dan il-kumpaniji. Dwar it-trasparenza issa, l-aħħar punt. Armonizzazzjoni fuq livell Ewropew tal-informazzjoni, natura u tip ta' informazzjoni illi tingħata l-azzjonisti fir-rapport annwali. Din tista' tkun xi ħaġa ta' benefiċċju kbir. Mhux ser l iktar jiena nisab ħerqana illi nisma' l-kummenti tagħkom illum tal-ftit li fadal minna. Ukoll forsi xi emendi illi tistgħu tfasslu nisab ħerqana biex nara x'inhuma grazzi. Alors, là, nous avons des rapporteurs shadow. Mela, Għanna il-shadows li għadhom kif waslu. Għanna Barba għall-SND għada kif inaqdet maħna issa ma nafxek ħejjeċ jew jekk forsi tixtieq titkellem daqsxejn aktar il qoddim Mela se titkellem issa ovvjament nadila mikrofonu. Iva. Grazzi ħafna. Kont fi delegazzjoni kon għazin ta' ma' għazin vizitatur mill-Vietnam bħalissa ġifiri xej ġen ġru l ulem. Fittar fl-ħar tal-bini biex taxxaqa konna. Mela jina studjajt il-rapport ta' Signora Le Grip u onestament mandi xejx kritika fih. Però, ikolli najt li mhuwiex jibes bizzejed dan ir-rapport. il-proposti tajbin, ma fxek intom ħatit u bija ma l impressjoni li nieħu. I x'nambuh dan ir-rapport għax jekk għodu daqshekk attenti u ma nitolbu xejn. Għatiġa għandna rapporti oħra ta' dan it-tip, imma kienu ħafna aktar stretti u kien hemm ħafna iktar diskussjonijiet animati dwar il-governanza tajba tal-istituzzjonijiet finanzjari. Dak iż-żmien kien il-Kumitat Ekonomiku Monetarju li kien il-Kumitat li qed jieħu u id-darba huwa l-Kumitat tal-Affarijiet Legali li fl-opinjoni tiegħi laqas ma tagħmel daqshekk sens. E, qabel konna għamilna iktar talbiet, konna iktar kuraġġużi, Emissa. li għedin namlu għonek mux s settur finanzjarju ma anke l-kumpaniji l-gbar u onestament naħseb li rapport pjuttost dajjef. Ma naħsibx li ħan bezzaw il-ħat dar rapport. Ovvjament, ħafna minn daw l-affajt joħorġu mill-kriżi li għanna bħalissa it-telf tal-fiduċja li kien hemm fit-tmexxija korporattiva kif ukoll fil-kuntest soċjali. Il-ġestjoni responsabbli tal-kumpaniji għandha tagħmel tagħti kontribut biex iżżomm is-soċjetà maquda xi jumajnilu biss fil-fatt. Konta tgħid, ma nafx hekk għandni u dan ir-rapport hekk kif palissa, bħalissa naħseb li għandna nfittxu xi punti li nistgħu ninkludu sabiex nagħmluh iktar pakkett komprensiv. Grazzi. Grazzi Barbara. Issa sir Schmidt dal-waqt jikun maħna u jitkellem, għanna rappresentanti naqsin minn xi gruppi politiċi. Nalla safrattan barba nishtiq najdlek li jena naqbel miegħek, irridu nkunu ibsin, irridu nkunu stretti. Għadin neħxu fi żmien ta' kriżi u għalhekk irridu nkunu stretti f'dan iż-żmien ta' kriżi. Grazzi, għal nixtieq nistaqsik ħaġa. Jiena ħankun edha nitlob kwota fuq il-boards u minn sitxur li għaddew minn rapport li jħor kien hemm ċertu żviluppi u rridu nħiduhom in konsiderazzjoni daw il-bidliet li saru safrattant. Naddi lura rapporter. U kommissjoni da waqt ikunu fostna u ma jgħidu l-kantejn tagħhom. Iva, grazzi, Signora President, u grazzi u kol tal-interventi li saru. Din il-fazi nishtiq ngħid li dalla abbozz u fuq kolla ġenu huwa biss jgħatamek hemmhekk biex jiġi diskussu ħajkonna ċans li niddiskutu anke ma' shadow rapporters. Kważi kważi diskutu tal-miliet għax ħan il-taqaw fl-20 ta' Diċembru. Ħalkonna u kolla bozz ta' opinjoni li tkun maqsuma fuq sitt proposti. Ġifiri ħan nitkellmu fuq kif ħajkunu mamulin il-boards, il-azzjonisti mħalsa, il-, -boards, il l mħalsa il armonizzazzjoni, kwalità ola, xista jisir fuq livell Ewropew, ġifri għanna proposti speċifiċi. Is-sinti għat il messaġġ jista' jkun iktar ċar f'ċertu suġġetti, jista' jkun daqsxejn iktar stret, kategoriku. Ovvjament jina nisma dak kollu li għandkom xi tajdu b'interess kbir, aħna dejjem nippruvaw nimxu l qudiem fil-komitati hawnhekk. U dejjem rridu illi nippruvaw nġibu appoġġ ta' tal-maġġoranza. Grazzi, jien għandi mistoqsija fuq il-kalendarju. Sorpriża li mqed nara mxed nara kulħadd hawnhekk mawx il shadows kollha mawx il-membri kollha tal-kumitat laqqas imma fil-ġimgħa ta' qabel il-miliet fejn inizjament ma konniex qegħdin nippjanaw li konna laqgħat ta' dan il-kumitat din ta' ktar tard imbagħad nansab ħajkun jerġgħu tajt iktar diffiċ għax jiena ma nistax inkun hawn dik il-ġimgħa. Iġifiri jekk kienu possibbli u tassew temnu f'dan ir-rapport nippruvaw insibu moment il-ġimgħa d-dieħla. Sijam għal nofsija niltaqgħu fi Strasburgu mal-ġimgħa ta' qabel il-miliet. Jiddispjaċini ma' Brussell ma nistax inkun. Moi, je suis en train de me poser la question jina qed naħseb daqsxejn dwar l-iskadenza sakemm jitresqu l-emendi qegħdin nistudjaw l-ewwel abbozz illum, però m'hawnx ħafna membri. U qegħdin niskellmu dwar skadenza ta' 8 ta' Deċembru nar il-ħamis. Ma nafx naħseb li kmini. Je fais la proposition de rajouter une semaine. Mela, nissuġġerixxu li ntawlu din id-data bġimgħa. Inkunu Strasburgu veru. Imma ta' dak iż-żmien għall-inqas ix-shadows ikollhom iċ-ċans illi jiltaqgħu ma' Sinjura Legrip għax ma nafx imma nhar il-ħamis qed naraħ kmin Taċċettaw Taċċettawek? Tajjeb. Mela nżidu ġimgħa. Fih 15 għalhekk l-iskadenza, 15 xahar. Signora Grip, titkellem għal darbohra? Iva, fuq il-kalendarju. Jena naħseb li din hija proposta tajba. Imma aħna nifhem li iddu nistennew sakemm uħut mill-kollegi li jafu kunu interessati fis-suġġett jiffamiljarizzaw ruħom ma' din l opinjoni u u l-emendi. Pero jina xtaqt li qabel miliet ikun hemm laqa tal-imkom xek fl-20 tax-xahar ħajkun hemm laqa. U għalhekk li jena xtaqt li kunem forsi laqaw kol ta' shadows madwar dik id-data. Jekk da jista' joħloq problemi kbar, allura nistgħu minn flok noħorġu b'xi dati differenti. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali, il-Kumitat Prinċipali, irid jivvota fuq dan ir-rapport fl-24 ta' jannar, ġifieri rapport tal-Parlament fuq il-governanza korporattiva u tweġiba tagħna Green Paper jiġi diskuss u votat fil-plenarja ta' frar. Dans le calendrier, là, parce que effectivement, donc. Fuq dal kalendarju. Mela, jina għan ikkonferma li jiva it-23 ta' Deċembru ħajkun hemm laqa ta' imko wara nofsinhar u ħa navalwaw il-ħidma tal-Presidenza Pollakka. Il-, -presidenza Da skadenza ħatibqa li kienet suppost għall-emendi. Għax ma nafx kif nistgħu nivvotaw fuqhom jekk ħanibqgħu għom l-emendi sal-aħħar tax-xahar prattikament. Ejtu konna votazzjoni fil-Kumitat Imko fuq l-emendi. Issa nibatu it lill-Kumitat ta' Affarijiet Legali biex naraw jekk huma forsi jistawx jipposponu l-votazzjoni tagħhom, ba f'dak il-każ inkunu nistgħu nivvotaw iktar tard aħna. Anna Sushmit maħna mela naddu għal kommentija pala għal għal l s signor President, inti għom għetħaffu ħafna l-lum, f'dal komitat kellna smiħ fil-komitat ikon u jidispeċina ma xejn ma għadin naġlu daqskom. Jiena xeddu ta' governanza korporativa li stat kellem fuq dan is-suġġett jew tiġa l-estejtuh walaqtuh. Tajjeb wis, nista' nitkellem. ħan nitkellem fil-qosor. Qafas tal governanza korporattiva tal-Unjoni Ewropea, il-kodiċi tal-governanza tajba, hija xi ħaġa importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi għax dina tajn l-kumpaniji biex jikbru isiru aktar b'saħħithom u aktar intelligenti inżidu wkoll il-fiduċja fis-suq internu din hija ħaġa tassew għandna bżonna fl-Ewropa, speċjalment f'dawn iż-żminijiet. Iżda però għanna bżon ta' bilanċ, bilanċ sensittiv bej li konna qafas ċar biex nżidu l-kwalità tal-kumpanija u fl-istess ħin inħallu lill-sidin tal-kumpaniji li jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. U dina qatt ma ħajkun, da qatt ma ħajkun xi bilanċ faċli biex nilħuh. Nsarħu fuq l-regolamentazzjoni, l-autoregolamentazzjoni hija ħaġa li jiena b'mod ġenerali naqbel magħha. Però forsi Iva għanna bżon ta' approċ daqxejn aktar sot. Iżda, rridu noqdu attenti. Smajt li rapporter kien qed issemmi wkoll ir-rappreżentanza tan-nisa u din hija ħaġa li hija importantissima. Jiena minn dejjem kont jew kważi dejjem kont fil-minoranza ta' gruppi politiċi li jiena parti minnhom, però naħseb illi importanti li kollna bilanċ bej sessi fil-kumpaniji kollha. Mhux il-kumpaniji biss. Kontu tafu kellegi li m'hemmx mara waħda li waħda fl-ECB. Issa l-ECB għedin nejdu forsi l-iktar istituzzjoni Ewropea importanti fi żminijiet tal-lum, immexxija biss mill-irġiel. M'għandi xejn kontra s-sur Draghi, ma għandu bżonn ta' mara ma li taħdem mija u danna li ħaġa totta kumpaniji l-oħrajn kollha ovvjament. Irridu noqogħdu attenti u naraw però kif ħankunu qegħdin u daw il-miżuri. Jena għandi attitudni pożittiva ħafna proposti tagħkom u kif u l-approċ imma favur u koll li kunem regoli li jistaw jiġu applikati mhux biss fil-blazzi imma anke f'momenti daqsxejn inqas. Daqsxejn iżjed problemi. Grazzi, Sir Schmidt. bħala mara jina nista biss naqbel 100% ma dak li għadek kifat. Vera li wieħed jitħasseb għal fatt li m'hemmx mara waħda fl-ICB għax kultant in-nisa jkollhom ċertu sens ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet. Is-Sinjura grip Iva, anki jien ovvjament naqbel ma dak li għadu kif qalu li xmit u nixtieq nirringrazzjah. Tal-kummenti pożittivi pozittivi speċjalment fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u f'termini wkoll ta' aċċess għal pożizzjonijiet għolja. Għanna nibqgħu naħdmu f'din id-direzzjoni. u rridu nkunu realistiċi bil-mod kif naspimu ruħna, ħalli ikonna appoċ wiesa mill-gruppi kollha. Grazzi ħafna. Mela jina ħarist l-iskadenza u l-iskadenza tal-resiq tal-emendi issa ħatkun l-14 ta' Deċembru, jkun nar ta' erba. Interventi oħra? Sur Schmidt, dan ifisser li se nistgħu ngħaddu għar-rapport tiegħek. La bozz ta' opinjoni u ngħaddi mill-ewwel għall-preżentazzjoni u għamennu li qegħdin naġlu illum Sur Schmidt imma ma tantx kellna diskussjoni twal għax ma tantx kien hawn membri preżenti. Inti tista' tippreżentana l-aħħar rapport għallum. Grazzi ħafna, Signora President. Dina hija waħda mill-kwistjonijiet probabbli l-iktar ibsa illi irridu nittrattaw. Jina kont insejħi l free Bazi għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni. Din hija kwistjoni li ilha ħafna snin biex insolvuha u mhux ħatkun faċli insolvuha issa laqas. Nemmen, però l għanna kommissjoni magħna hawnhekk kellu, li l-Kommissjoni veru għamlet ħafna xogħol u għamlu dak kollu li setaw biex jippruvaw jilħu bilanġ bejn dak li huwa meħtieġ u dak li jagħmel sens politikament għaliex nafu li din hija kwistjoni ferm u ferm sensittiva. L-istati membri Ewropej għandhom bażijiet fiskali differenti li jservu bħala qafas ta' kummerċ għalihom u għall-impjiegi tagħhom. Din dan il-regolament ħajwassal għal tibdil fiskali kbir fl-Ewropa bil-potenzjoli li kunem hemm titjib li għadmu bot trasconfinali billi naqsu l-ispejjeż amministrativi u l-birokrazija. Aħna kif qalet il kummissjoni u naqblu maħħa nix ikollna suq uniku aktar effiċjenti u jkollna iktar kompetitività tal-kumpaniji Ewropej u ntejbu l-attraenza globali eh, tal-kumpaniji tagħna. U din hija ħaġa naqbel magħha li ħasbuna aħna i illi s-sissi CTB għandha tkun fakultattiva l-kumpaniji. Nistgħu kieku noħolmu b'xi sistema obbligatorja, però onestament ma naħsibx li din hija fattibli. Sistema obbligatorja parti minn hekk wassal għal ħafna aktar spejjeż għall SMEs u għalhekk xejn ħadd toħloq iktar tkabbir u kompetizzjoni fis-suq Ewropew għal inqas dan huwa riskju. Irid ikun hemm kompetizzjoni iva però mhux rakkomandati li s-sistema tkun obbligatorja qabel ma jkollna iktar esperjenza pratika tas sistema kunu nafu s sarraf. Id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-Parlamenti Nazzjonali naħseb li ħaġa importanti ħafna. Il-mira jgħal li ntejbu s-sistema fiskali tal-kumpaniji u mhux li narmonizzaw ir-rati ta' taxxa. Dan fl-aħħar mill-aħħar Din hija proposta li għanna illi naslu nimxu lejn bazi fiskali armonizzat nasab dinija xaħġa eżaġerata l-ostakli transkonfinali għom u għalek il-sistema t-tindirizza il-profitti u il-telf mill-bidu il-CCTB għanda t-permetti li kunem simplifikazzjoni fis sens li li hemm bistqarija wahda li tindbat għal one-stop shop, naqsu għalhekk il-pis amministrattiv u il-burokrazija dana huwa essenzjali għas-sistema kollha kemm Dana għandu inaqas u koll ispejjeż ta' compliance u jagħti inċentivi biex il-kumpaniji jipparteċipaw fis-CCTB. Dana kollu jwassal għal ċertu vantaġġi. Jena qed niproponi dawn il-bidliet, sija President. Bidliet għal formula fil-formula din hija proposta drammatika neħu din il-forma tkun ibbażata fuq żewġ fatturi biss, il-ħaddiema u l-assi. Il-beħ permezz ta' destinazzjoni, tibdel naraw bidlawnek unek, għadin issa fuq il-source date minn flok. U dana minn dem kien il-prinċipju illi gwida xol tal tasazzjoni internazzjonali. Dawk din il-formula kollu kun għadin indirizzaw dawk il-pajizi li għandhom sistema fiskali pjuttost laxka. Tkun iktar faċli wkoll li wieħed jimmanipula. Aħna jiena qed nipproponu wkoll forum bejn l-istati membri sabiex ikun hemm eh, soluzzjoni ta' tilwin barra mill-qorti kif għandna f'artiklu 26 f'artikli f'punti wieħed 2 u 3. Iġu hemm reviżjoni kull tliet biex nevalwaw l-effetti ta' artiklu 133. Iridu il-kun f'din ir revizjoni ġifiri kull tliet snin il-Kummissjoni tit tiżan il-vantaġġi u l-iżvantaġġi sabiex ikollna sistema waħda għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi mbagħad. Signor President, aħna l-Komissjoni qed nipproponi li taffetwa wkoll effettwi li kellha fuq il-bażijiet fiskali tal-Istati Membri anke fuq livelli lokali u reġjonali u nħarsu kollin l-effetti ekonomiċi għall lokazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi u l impiegi fl-Unjoni Ewropea l istenzjoni tal-CCCTB u entitajiet bħal per eżempju partnerships jidu jiġu konsidrati dawn huma il-bidliet ewlenin li qed niproponi u inkun kontent ħafna li nisma' l-kummenti tagħkom nittamaw li il-ħu ftejim u bil-wisa. Grazie ħafna. Merci, Monsieur Schmidt. Je... Grazie, Sur Schmidt. E shadows tal-IPP, il e signora e Rojtovar, suppost edaw, kienet għaw ftitilu. Un bat Eh, anki jħor mill grupp SD, se jasal anki u ktar tart. Mela nati il-mikrofonu l-uniku għet li għat prezenti, sur dion. Il-mikrofonu, fidek. Grazie, President. Soġġett diffiċli ħafna Il-Komissjoni u rapporter ila taħdem żmien fuqu, naturalment jena favur li kunem sistema armonizzat għal tassazzjoni tal-kumpaniji. Tkun ħagġa tajba kiku konna inqas frodi fit-taxxa fl-Unjoni Ewropea għax ek jiġri ek ma jkonnix dak li għetni ġru li ħafna pajizi għandhom diffikultajiet u jamlu kompetizjoni bejnietom u jinżlu anki sa' zero fuq it-taxxa tal-kumpaniji. Aħna rajna kif il-krizi affettwatom dawn il pajjiżi però l kummissjoni għamlet ċara li l-proposta ma kinitx intiża biex ikun hemm rata minima fl-Unjoni Ewropea kollha. U daqstant għandna qudiemna approċċ kompletament differenti. U t-tieni problema li għandi bil-proposta tal-Kummissjoni hija u din hija ħaġa li jrida r-rapporter illi għanda tkun funzjonali jew fakultativa għandu jkun hemm jek eh, jekk t-tawa jew le. Dana se joħloq ħafna problemi għal autoritajiet ta' taxxa. Se jkollhom ikunu jistaw japplikaw sistema Ewropew u f'pajjiżi fil-Olanda dan se jkollu konsegwenzi gravi ħafna għax jekk wieħed jista' jażel is-sistema tal-Kummissjoni dan jfisser illi se nitilfu xi 1.67% tal-GDP tagħna li huwa ħafna flus fil-fatt. Aħna konna kikun aċċettawa proposta għal biex ikun hemm rata minima rata bazi komuni l-istess kull-imkien, pero għawnek serin direzzjoni kompletament differenti. U dana se jwasal għal fatt li ħafna kumpanijin bat se jħalsu ħafna inqas taxxa. U dina ma miex idea tajba fi żminijiet li għaddejn fihom. Jiena żgur li se jkollna nibatu ħafna emendi, ma rridu noħdu bis-serjetà di, ma nafx kux se jkunu aċċettati kolla, però rridu nħarsu lejha bid dettal daw u l-emendi tagħna huma intiżi biex jirristrutturaw il-proposta tal-Kummissjoni kollha kemmie u noħorġu b'xi ħaġa pożittiva fl-aħħar imbagħad għal daqstant hemm ħafna ħidma x'issir. Iva, bla dubju se jkun hemm dibattitu kbir. Issa naddu għal shadow tal-SD. Grazie. Kollegi, jien għandi xi dubbi bħala soċjalista u federalista jiena favur li jkun hemm armonizzazzjoni fiskali akbar fl ewropa għal daqstant a favur illi tinħala bazi konsolidata komuni għal taxxa fuq il-kumpaniji. Però meta wieħed jaqra direttiva naraw li dan mhuwiex propju lan tal-Kummissjoni. il motivizzjoni indikata hija li niffaċilitaw fil-ħajja il-ħajja ta' kumpaniji li għandhom attività fl-istati membri differenti biex ikunu jistaw jiffrankaw xi flus. U hawnhekk il-Kommissjoni mbagħad qed tgħid li kull soċjetà, kull kumpanija għandu jkollha eh, l-għażla li kollha il-possibilità li tażel il-CCTB dik li l-iktar jablila. Imma test tal-Kommissjoni ma titkellimx fuq il-bilanċ li għandu jinstab bejn eh, xogħol u l-mod kif nistaw eh, nistabilizzaw il-situazzjoni tal kumpanijie eh, Hemm xi ħaġa fuq id-dumping tat-taxxa u il- Eh, il-fat li il-kumpaniji edin jamlu ġlida biex inaqsu t-taxxa fuq il-kumpanija. Il-Kommissjoni minna ħal-oħra hija favur tal-armonizzazzjoni fit-taxxa. Mhux faċli li wieħed jara x'effett se jkun hemm fuq it-ħul ta' kull stat membru. Fl-aħħar mill-aħħar dan se jiddependi mill-għażliet strateġiċi fi klim ieħor eh, u għafidejn l-istat membru e, jaħdmu biex ma jnaqsux il tul mit-taxxi. E, jiena naħseb li dina hija responsabli responsabbli ekonomikament u anki politikament. U meta, speċjalment meta jkollna l-inċertezza fuq idħul mit-taxxi, allura e, aħna f'dan il-każ se jkollna 28 sistema differenti ta' taxxa għall-autoritajiet, jina nishtiq mela ċara, kollegi, li jekk aħna se jkonna dan il-CCTB mhux obbligatorja mingħajr rata bażika qed qed nilagħbu man-nara hawnhekk. L-istati membri hawnhekk se jkollhom naqsu il-deficit biex ikunu jistgħu inaqsu d-dejn tagħhom hemm min irid iżid il-patta stabilità biex jikkontrolla l-budgets nazjonali, unbaħt hemm eh, dawk il-pajizi li ma jaċċettaw ixti. Aħna fil-parlament sen votaw a favor ta' proposti li fihom il-Kommissjoni stess manda lebda idea x'impatt se jkollha fuq is-finanza pubblika tal-Istati Membri tagħna. F'din il-proposta għal direttiva il-Kummissjoni qiegħda chiaramente tpoġġi l-interess tal-kumpaniji eh, qoddim il-finanzi pubblika pubbliċi tal-istati membri u għal daqstant il-ċittadini il huma mil quta mill krizi l-unika mod li nimxu l-qoddim u għalli namluwa obbligatorja mux retroattiva u li nifissa u rata minima għal taxxa tal-kumpaniji jista jista jkollna Eh, serpent attaxxi bħal dak monetarju tal-1972 biex nevitaw distorsjoni u bekk il-profitti eh, tal-kapitali eh, jinqasmu. Aħna maħniex qed ngħidu illi mux tajkun jkun armonizzazzjoni tarrati dinja dizappunt, pero fil-fat Eh, kull ma qed jgħid hawnhekk huwa li qed jipproponi bidla kif qed jinqasmu l-profitti. Imma ma nifhimx li ma se tkun laqwa formula kif il-negozji se trattawa. Di hija varjabbli li ma nafx kif se taħdem għal daqstan tkun xi tkun l-versjoni li aħna nażlu kif għar sur spit hija idea tajba illi dina nevalwawa tlet snin wara li titħol fisseħ, mux mhux ħames snin kif tat il-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi. Tal-prezentazzjoni dettaljata tal-problemi li se jkun din il-kwestjoni. Il-kalendarju nitkellmu fuq u ktar tartax kif ġara bil- rapporta għabe se jkun hemm iktar dibattitu fil-gruppi se jkun nbidlu l-kalendarju. Issa għaddu għas-Sinjura Rojtova illi hija shadow tal-EPP. Grazzi. Jiddispjaċini illi biddilna il-ħin għax kont f'kumitat ieħor u jiena sfortunatament ma smajtx il-rapporteru u shadow Jena pratikament jena nappoġġi il-tnaqis ta' CCTB u raġunija li setejn l-intraprenditori, il-negozji se anki l-evazjoni fiskali. Emżon narmonizzaw il- punti deducibili, il-regolamentazzjoni, dawn huma elementi li kollha se jħodna qudiem. Napoġġa anki l-rapporter għax dan il-28 reġim għandu jkun eh, fakultativ għal-lanqas ta' għal-ftit snin. Għandu jkun hemm il-possibilità li wieħed janalizza situazzjoni li PP eh, għandha tanalizza il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u issa fil-kriżi ekonomika għandna nirrifjutaw l-elementi kollha illi jista' jkollhom impatt negattiv ħafna fuq il-kumpaniji u fuq l-istat fuq l-istati għal daqstant irridu niġġieldu efficientement kontra l-krizi ekonomika u fiskali. Naturalment għada ma għaddeċ il-krizi u importanti li l-istati membri individuali jamlu eh, evalwazzjonijiet ta' impatt, ma jistawx jimxu minar dawn l-istimi. Naf li huwa diffiċli u forsi hawnhekk jena għandi pozizjoni differenti minn dik tal-rapporter. U mat fuq l-aspetti ta' taxxa, emżon narmonizzaw is-sistemi individuali però hemm u ukoll insegu l-prinċipju ta' sussidjarieta. U bla dubju rridu nimxu kontra kull bidla li se, se zit l-ispejjeż tal autoritajiet ta' taxxa. Jena napoġġa l-rapporter għaliex il-CCTB għandha telimina l-element ta' tħul fuq il beħ li hija varjabbli li mhux faċli li wieħed jagħmel stima tagħha. Hemm bżonn nikkonsidraw in-numru ta' e, impjegati dan u element irridu naħdmu fuq. U mbagħad għandu jkollna wkoll forum li għandu jkollha mandat għal biex jirsolvi tilwim barra mill-qrati u anki kwistjonijiet preliminari għal orti tal-ġustizzja Għal daqstant għanna nittrattaw il-sistema ġudizzjarju fl-istati membri kollha għax l-imħalfin huma l-uniċi autoritajiet imparzjali li għandhom jevalwaw il-każijiet u rridu nikkonsidraw anki attentament il-kwistjoni tal-konsegwenzi. Għal daqstant irridu nanalizzaw l-impatti u rridu anki nestendu l-periodu ta' żmien. Is-CCTB m'għandix tkun vantaġġ meta tqabbilha ma' sistemi nazzjonali għax bekk jim bxi kontra il-SMEs u l komplementa rapport napoġaħ. Jiena nemmen illi hemm bżonn eh, l-kompetenzi tagħna tal-komitat tagħna eh, l-ekon u għal-komitat Ewlini u hemm klawzola li wara ħames snin irridu nagħmlu reviżjoni jekk din il-sistema fakultativa għandix t-introduċi eh, model wieħed għal eh, Unjoni Ewropea kollha għal daqstant jiena inħares qudiem li kolli kooperazzjoni ma' rapporteru ma' xadew stiegħu. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Iva, Sinjura l-Grippa. Grazzi. Fil-qosor u minar ma għod nidħol dettal fil-aspetti tekniċi tal-proposta tal-Kommissjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-rapporter tagħna tal-lum jena nishti eh, netkellem l-importanza din il-kwistjoni. Għam ħafna affarijiet eh, eh, huma importanti hawnhekk parti l-aspett ta' taxxa is sopravivenza tal- negozji tagħna kif qed nisimgħu dawn il-proposti speċifiċi għall-integrazzjoni tal-budget li għandna qoddimna se jkollna ners u iktar lejn eh, eh, konverġenza ekonomika u il-konverġenza ta' taxxa hija parti minn din il-konverġenza ekonomika hija eh, neċessità, hija waħda mill-pilastri dawn il-pilastri li jridu jimxu flimkien mal-pilastru monetarju tal-Unjoni tagħna. U dan għandu jsir billi jkun hemm dejjem iktar konverġenza fiskali. Għaw me għetjajt li proposta l-Komissjoni miex għawija bizzejiet miex għet eh, tikseb bizzejiet ħafna drabi eh, aħjar tiħu bitċa mill-li tiħu kollox u għamżon bil-mot il-mot nimxu lejn lantana. Eh, aħjar ek mill-li namlu pass kbir u dim minn ma niksbu l-effett. Grazzi, grazzi ħafna tajt il-President, emxan tiħor li jishtiq jitkellem fuq da le. Sewa, so, mela, il-Komissjoni edin mana en ħallu fidejhom peress li kien hemm ħafna mistoqsijiet. grati għal proposti li għan fi rapport uħut minnum marbuta mal-politika fiskali u emendi li jeħtiġilhom analiżi legali profonda l-iktar fil-gwar tal-forum u id-dritt illi wieħed jippreżenta kwistjonijiet l-ECJ ġewwa Lussemburgu. Dwar il-kummenti li saru l-ewwel net hija sistema fakultattiva l-istati membri għal kumpaniji fl-istati membri. Iżda jek stat membru jgħid jiena marriċ li kolli żewġ sistemi fl-istess waqt huwa fidejn kull stat membru illi jiddeċidi illi jarmonizza jew inkella illi juża sistema domestika tiegħu f'konformità mar-regoli ta' CCCTB li hija mibnija fuq sistemi fiskali nazzjonali eżistenti jiġifieri ġi żviluppata b'tali mod illi hija qrib ħafna il-leġiżlazzjoni fl-Istati membri. ritina ta' sem ta' tul fiskali lil dawk l-istati membri illi ma jipproduċux iżda fejn il-konsumaturi jikkonsmaw prodotti u servizzi ta' kumpaniji differenti tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jekk inneħħu is-sales by destination bħala fattur ta' beħ aħna natu aktar tħul fiskali l dawk l-istati membri illi kollhom lassi u kollhom ukoll l-impjegati illi jipproduċu il-prodotti jew jagħtu servizzi u għalhekk dan ser ibiddel l-allokazzjoni jew distribuzzjoni ta' tħul fiskali jekk il-sales by destination jitneħħa bħala fattur ta' beħ. Din ser nindirizzaw naraw kif nistgħu nqisu hawnhekk. Dawn kienu tweġibiet li nkellinati, grazzi. Grazzi. Issa naddi l-kelma li rapporter. Jina nishtiq nitlob. Nistaqsi mistoqsija wahda. Ma tantxaw nisprezentu għalek għanna bizzejet ħin. Nishtiq nistaqsi li rapporter. Blebda armonizzazzjoni lanqas waħda minima u minħabba l-krizi li għaddejjen minna u diskussjonijiet kollha għaddejjen minn tix imħasseb illi ser nagravaw id-disugwaljanzi, il-problemi illi xi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jinsabu għaddejjin minnhom. Aħna rridu illi dan imur fid-direzzjoni tajba. Rridu nieħdu dispożizzjonijiet il-miżuri illi huma meħtieġa. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba jew inkella ser jitfa l-affarijiet minn ġotta ġenal ġonnar. Grazzi tassew. Jena ili fil-qasam tal-politika għal-bosta snin. U ovvjament huwa tajjeb illi ikonna għanijiet kbar iżda mhux dejjem nistgħu niksbu għam dan għanijiet. Xi drabi rridu aktar pragmatiċi jekk aħna rridu niksbu xi ħaġa. U għalhekk nista' nifhem l-argumenti tiegħek dwar l-armonizzazzjoni. Iżda, mill-perspettiva tiegħi hemm ukoll eh, kwistjoni marbuta ma' leġittimità. Ħafna affarijiet fl-Unjoni Ewropea llum. Qegħdin isaħħu b'mod mhux trasparenti, m'hemmx dibattitu pubbliku u l-istati membri u ċittadini tagħhom mhumiex involuti b'mod ekonomiku imma b'mod politiku ukoll dan huwa perjodu tassew kritiku fl-Unjoni Ewropea. Jiena ġej minn pajjiż forsi tafu e, fejn dejjem għexna brati ta' taxxi għoljin ma kenniex problemi baxxejni jom f'dawn l-aħħar snin, imma aħna mdorrijin din is-sistema. Aħna mdorrijin ukoll għal dawk il-politiċi li qegħdin idaħlu dawn il-rati għoljin illi jafu illi huwa possibbli dawn jintlaħqu fil-ħajja ta' kuljum u wieħed jikkonfrontom fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali. 45% ta' turnout u f'xi pajjiżi kien hemm 25% ta' turnout fil gwarta ta' dan il-Parlament Ewropew. U dan juri s-sovranità ta' dawn il-pajizi. Dan nistaw namlu pass wara pass li m'għandix problemi hawnhekk. Iżda rridu naraw ukoll illi aħna ma nessaġerawx l-affarijiet għaliex dan jista' jkun kontraproduttiv fil-verità. Issa naraw fejn ser nispiċċaw naf li sinjura tisem fil-ħdan il-Kumitat ikon hija qed tipproponi li insegu il-proposti tal-Kummissjoni hija mhux qed tibdel ħafna. Bejn ħed uħor dan huwa l-kuntest u għalhekk naħseb billi weġib il-mistoqsija tas-Sur De Jong. U jiena naħseb dak li jett eh, inti u għalet il-senjura rojtova sussidjarieta trid tiġi u kol riflessa u kol mill-perspettiva tijak onorevoli. Ek irridu namlu issa. U dan irridu nikkonsidraw ukoll fil-bidla ta' trattat li qed tistenni jiena issa jista' jkun li tiġi konsidrata ma nafux. Mill-perspettiva tiegħi jiena nappoġġa il-proposti tal-Kummissjoni. U għaliex qed nipproponi din il-bidla? Ta' kif wieħed iqassam is-sistema fil-rigward ta' sales destination. Din hija kwistjoni ewlenija hawnhekk. Kif il-kol tafu, din hija waħda mill-problemi l-kbar biex il-pajjiżi iż żar jaċċettaw din il-proposta. Jekk aħna nippruvaw nikkalkulaw hija diffiċli, ma jekk nippruvaw nagħmlu l-kalkoli din se tkun ta' benefiċċju akbar għal pajjiżi iż żar Naqbel li għanna bżon ta' valwazzjoni tampa, ta' aktar analizi u dinija bis opinjoni. U hija kwistjoni diffiċli, komplikata, iżda jekk il-Kummissjoni għall-inqas tirrifletti xi ftit dwar dan u terġa' tiġi fil-Kumitat b'analiżi aktar bir naħseb illi minn dan jibbenefika il-FCTB kollu kemmu Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li din hija l-proposta tiegħi. U mhux problema jekk nagħmlu dawn il-bidliet, iżda għandi problemi kbar biex naċċetta illi din għandha ssir waħda mandatorja, obbligatorja u li rridu ndaħlu rata minima. Dan għaliex jiena naħseb illi wara li smajt li xandu xiejt xandhom xiejdu negozji għaliex huma qegħdin joħolqu l-impjiegi u mhux is-soċjetà pubblika irridu negozji aktar kompetittivi fl-Ewropa. Jekk huma jaċċettaw din it-tip ta' sistema, trid tkun eh, marbuta ma' periodu ta' transizjoni ta' phasing in. U għalek irridu għom widen u għalija din mhix problema. Jiena qed ngħix f'pajjiż kif għettilkom. Hawn żewġ kollegi jina u senjora Bilt. Aħna qegħdin naċċettaw taxxi jien ħafna. U qed ħalsu l-akbar ammonti ta' taxxi minnkom il-kola hawnhekk irrid ikun hemm rati li ta' taxxa effiċjenti, immirati u għall-inqas għalissa jridu jiġu deċiżi fuq livell nazzjonali. Grazzi. Si Madame Rojtova ha redemandé la parole. Iva l-onorevoli Rojtova talbet biex terġa' titkellem u minħabba li għandna ħin biżejjed. Jekk hawn xi oħrajn li jistgħu jitkellmu. Ħossukom liberu, liberi illi titkellmu l-onorevoli Rojtova. Grazzi tassew. Jena nixtieq Ndur lejn kwistjoni ta' leġittimità l-Kumitat tagħna u l-Parlament Ewropew. Ovvjament irridu jindirizzaw il-fatt li aħna suppost qed nibnu is-suq uniku u l-kumpaniji kollha illi operaw mod transkonfinali kumpaniji ta' daqs medju jew kumpaniji żgħar il-kol għandhom problema jekk huma jaħdmu barra mill-pajjiż tagħhom mela allura il-bażi fiskali hija kalkulata b'mod differenti u għalhekk tkun xi ħaġa ta' bilħaq prattika u effiċenti din hija l-opinjoni tas suq uniku issa l-kwistjoni politika dawk illi ma jridux illi jkun hemm integrazzjoni aktar fonda għandhom problemi kbar għaliex jekk aħna nikkonsolidaw il-bażi fiskali Mela allura, u dan ovvjament jiddependi fuq ir-rida politika, illi palissa ma tinsabx hemmhekk. Aħna żgur narmonizzaw ir-rati, se narmonizzaw ir-rati fiskali fil ġejjini u dinja xi ħaġa li għandha twissina palissa. Minnaħa l-oħra li nantiċipaw il-konsolidazzjoni totali ta' suq uniku uh, li hija xi ħaġa li ma nistgħux nagħmlu għadda huwa ħażin. Il-Kommissjoni resqed din il-proposta u jiena nemmel li għandna nevalwaw il-kwistjoni tal-kummerċ internazzjonali u kol iridu nindirizzaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà din is-sistema trid tkun waħda prattikament. Iżda jekk aħna segwu l-fatt li l-budgets nazzjonali huma relevanti, aħna nkunu qegħdin naqdu l-prinċipju tagħna bħala politiċi. Dan huwa proġett fuq medda twila ta' żmien ser jiġi diskuss għal ħafna żmien fil- kunsil irridu nibatu sinjal pala Parlament Ewropew u żgur ma rridux illi din il-proposta tiġi blokkata fil-Kumitat tagħna, grazzi. Grazzi. Dan il-Kumitat hawnhekk għandu rwol ta' tmexxija Aħna ħdimna ma' parlamenti nazzjonali, bdejna din il-ħidma u nikoperaw b'mod regolari mal-parlamenti nazzjonali. Għaliex hekk trattat tal Lisbona wara kollox. Għandna trattat, għandna strumenti illi uħut minnhom nużawhom, uħut minnhom ma nużawhomx. U għalhekk hawnhekk għandna opportunità illi nużaw l-istrumenti illi tagħna trattat, iżda maħniex nużawhom bħalissa. Li hemm. Grazzi jina marriċ narġa nibda dibattitu mill-bidu rapporter u x-shadows tkellmu. Iżda jiena nixtieq ngħid xi ħaġa ironika. Fl-Unjoni Ewropea, illi sarja xi ftit surrealista, nistgħu ngħidu ejjew nagħmlu taxxa kollha fakultattiva. Meta nippruvaw niksbu disċiplina baġetarja. naraw sentenzi tal-qorti Ewropea tal-ġustizja huwa diffiċli li ninjaraw wieħed minn dal-istrumenti li jgħina biex niksbu din il-disciplina fiskali e budgetarja skużawni. Iżda mbagħad qegħdin naraw in-nies li jinżlu jipprotestaw. U għaliex in-nies qed imorru jipprotestaw? X'ħadd ieħor? l li Dejong. Serinżu fil-qosor. Jiena naqbel ma dak li għadu kemm intqal dan huwa żmien ta' kriżi u jien qed ukoll il-gvern Olandiż jitlef 1.67% tal-GDP tiegħu minħabba din il-miżura. Il-PPE jista' jara xeffett jista' jkollu fuq il-budget Olandiż U aħna ser nintlaqtu wkoll mis-sanzjonijiet tas-Sinjura Merkel. Dan huwa eżempju biss f'dak li rigwardana dan ma jaqbilx mal-prinċipju ta' proporzjonalità. Aħna għanna rata minima. Għanna rata minima li hija rikjesta u għalhekk aħna favur l-integrazzjoni aktar mill-Kummissjoni u aktar mir-rapporter. Jien xtaqt ngħid dan il-punt. Aħna irridu aktar żmien biex nindirizzaw l-emendi hawnhekk hija kwistjoni teknika u naħseb li għandna bżonn ta' aktar ħin biex naħdmu fuq l-emendi tagħna. Jiena naqbel per miegħek aħna dal-waqt ser nitrattaw il-kalendarju. L-Onorevoli Harbi. Uh, well, I'm, I'm pleased to, come in on the end of the discussion. I'm sorry I wasn't here. Jiena wasalt fl-aħħar ta' diskussjoni kont qed immexxi Eh, laqa ma l-sur Eric Schmidt li huwa l-president ta' Google u ser jagħti diskors dwar l-innovazzjoni dal-waqt hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Parti mill-kwistjonijiet li qegħdin ngħaddu minnhom bħalissa, qegħdin niffaċċjaw bħalissa fl-Unjoni Ewropea huma marbuta ma' tkabbir u f'ħafna pajjiżi l istruttura tal-taxxa tal-kumpaniji u l-krediti fiskali dan huwa fattur kruċjali hawnhekk. Il-kwistjoni ewlenija hija jekk din hi xi ħaġa illi għandniex nagħmluha komuni madwar l-Unjoni Ewropea. U jekk xi pajjiżi li għandhom ikoraġġixxu aktar tal innovazzjoni skont il-prinċipji tal-suq uniku. Mbagħad hemm kwistjoni oħra li tirrigwarda lill istati membri b'mod aktar ġenerali. Il-prinċipji tal-libertà li wieħed jistabilixxi it-taxxa li s'issa din kienet xi ħaġa li l-istati membri insistew illi din taqa taħt id-determinazzjoni sovrana tagħhom għaliex huma għandhom is-sovranità fl-maniġġar tal-ekonomiji tagħhom. U għalhekk id-diskussjoni mill-membri ta' żona euro huma hija importanti hawnhekk għaliex il-parlamenti mhux ser jieħdu gost jekk huma ma jkunux jistgħu jamministraw is-sistema fiskali tagħhom u bejn il-pajis tiegħu il-pajis ta' Oli Schmidt hemm differenzi fir-rigward tal-sistemi fiskali tal-kumpaniji u kol il-reġim tal-benefiċċji soċjali u l-attivitajiet tal-istat. Dawn huma differenzi bej Franza u pajjiżi oħra ukoll. Il-parlamenti tal-pajjiżi ma jistawx jistennew illi dawn ser ikunu elementi li ġu determinati b'mod ċentrali. Il-bażi għat-tassa korporattiva konsolidata mhix xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi irridu nista' nwafquha b'mod iżolat għaliex isu qed tindirizza biss biċċa żgħira mill-kwistjonijiet kollha li għandna qudiemna. Issa, fir rigward tal-mistoqsija dwar l-innovazzjoni, jekk il-pajizi li huma aħjar biex jistimulaw il-trasferiment tal-arfin, l-innovazzjoni, jekk dan jista' juri li dan huwa marbut mal-mod ta' kif huma jitrattaw il-kumpani fir rigward tat-taxxa, mela dan ikun ta' interess kbir. U għalhekk għandna nagħmlu skambju akbar tal-aħjar prassi fost il-pajjiżi. Għaliex dan iġib soluzzjoni mexxija missu għalix għaliex pajjiżi li ħassew li l-kumpaniji innovattivi tagħhom sejrin jitwafqu f'ċertu pajjiż għaliex għandhom trattament fiskali aħjar dawn ikollhom jagħmlu eh, bidliet. Ma nafx u li xmiet kienx qed jgħidlek qabel bħala liberali ma jekk għalhekk jiena nappoġġjah. Si, grazzi. l-Onorevoli De Jong u il-membri kollha hawnhekk tkellmu hija kwistjoni komplikata imma importanti wkoll. Diġà tkellimna dwar il-kalendarju għanna l-skadenza l-emendi li kella tkun 8 ta' Diċembru dan il-ħamis u jinstin suġġerixxi u sur ħarber ħaqbel miegħi illi aħna għanna nipposponu l-iskadenza għall-emendi għall-14 ta' Diċembru kif għamilna bil-rapport li għadda. Ġifiri, nar l-erba l-ġimma diħla. Jekk il-kol taqblu rapporter jaqbel. Umbat neżaminaw l-emendi e kif skedat fid-9 ta' jannar ser nivvotaw fiħdan il-komitat fis sitta ta' frar biex bekk shadow su rapporter kunu jistaw jiltaqgħu fuq bażi regolari u jekk il-Kumitat Ekon jivvota fil-29 ta' frar, mela allura nkunu nistgħu ngħaddu għal plenarja ta' April fi 17. X'ħadd joġġezzjona unek għan tar marġni ta' manuvra. Għadu limitat imma għandna bizzejiet ħin issa. Ħadd ma joġġezzjona tajjeb u jisna ġorna u seduta qabel il-ħin, mod eċċezzjonali, u nixtieq ngħaddi il-kelma lill president biex jikkonkludi. Nittamaw li tkunu tistgħu tistrieħu għaliex għandna ħidma kbira qudiemna nixtieq nirringrazzja l-interpreti tajnikom rigal tal-miliet għaliex is-soltu naqbżu il-ħin u llum tajnikom lura il-ħin tagħkom. Nittamaw illi jintom tistriħu kol u ngħaddi il-kelma lill-President. Uh, well, ladies and gentlemen, I want to thank Bernadette. Nishtiq nirringrazzja lil Bernadette bħal dejjem għal mod eleganti, l mod effettiv ta' kif hija tmexxi s-sessjoni. Jien nixtieq ngħidilkom illi ser ikun hemm laqgħa oħra qabel il-miliet fl-20 ta' Diċembru fit-tlieta ta' war nofsinhar. u ser jiskolna bosta dossier soħra minna l presidenza Pollakka. Jien nixtieq ninformawkom ukoll b'mod pubbliku li dan mhuwiex sigrit illi l-20 ta' Diċembru ser tkun laħalaqa fejn John Dan ser ikun fil-pjattaforma magħna hawnhekk għaliex huwa għandu posta xogħol ġdid jieġri. ser jiġri. Aħna qegħdin nipproponu illi namlu riċeviment wara laqa tal-20 ta' Diċembru biex nixtiqulu kull suċess għall impjek tiegħu. Jina xtaqt ngħidilkom da' mod pubbliku u fil-ġejjien serri kolli opportunità biex nerġa' nirringrazzja għaliex ġew ovvjament kien il-kap tal-taqsima għal dan il-kumitat minn beda fl-2004 meta nħoloq dan il-kumitat ġdid u l-predeċessur tiegħi Arlin McCarthy sejjer nistidinna biex tisieħeb magħna għaliex il-President liħor sfortunatament ħallina madwar ħames snin sitt snin ilu. U l-koll inħossu nuqqas tiegħu. Nisab ħerqan biex narawkom fl-20 ta' Diċembru U għalissa nishtiq ilkom il-lejla tajba u nishtiq nir-ingrazzja u koll l-interpreti. Grazzi.